Biex da kawrejt. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Sitzung. Eżis kollegi, naħseb li issa nistgħu nkomplu bil-qatana. U nixtieq illi nilqa lill-Kummissarju Vassilju hija l-membru tal-Kummissjoni responsabbli għas-saħħa li hija xi ħaġa li naturalment interessana l-koll fis-27 stat membru tal-Unjoni. Ġifieri Nilqak fosna Kummissarju Vassilju nilqak fil-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament Ewropew. Għanna ħafna membri illi verament ħadu impenn dwar dan is-suġġett u apparti minn kwistjonijiet tal-ambjent aħna nieħdu wkoll suġġetti li għandhom x'jaqsmu eh, mas saħħa inti ġejta hawnhekk f'din il-laqgħa warna f'sinar sabiex ittina idea ta' xinija situazzjoni bħalissa f'dak li għandu x'jaqsam l-influenza tal-H1N1 u din hija xi ħaġa li tinkwita ħafna lil pubbliku fl-istati membri tagħna nafu l-komunikazzjoni li l-Kummissjoni ħarġet komunikazzjoni u aħna nixtiequ niddiskutu l-komunikazzjoni miegħek. Kanna sew nofs allokata diskussjoni, naturalment dan ħajdependi fuq in-numru ta' kelliema li ħajxtiequ jitkellmu, però nixtieq il nadilek il-kelma, Sinjora Vassilju. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz, membri onorevoli, huwa pjaċir kbir għalija illi edha nider qoddimkom għall-ewwel darba wara li kellkom l-elezzjonijiet. Jiena jkolli ngħid illi verament kelli relazzjoni tajba ħafna u kostruttiva ma' dan il-kumitat fil-leġislatura ta' qabel u ninsab ċerta illi aħna ħankomplu sejjem din ir-relazzjoni tajba bejnietna. Kif qal il-President, intom sedentuni sabiex niġi għawek għallintikom rapport dwar dak li aħna minna f'dawn l-aħħar ftit xhur dwar is-sitwazzjoni tal-influenza tal-H1N1 u l-pandemija potenzjali. Nixtieq li nibda billi intikom fil informazzjoni fuq is-sitwazzjoni ta' bħalissa mbagħad ngħidulkom x'inhuma l-isforzi tagħna sabiex aħna nippreparaw irwieħna għal dan il-fenomenu. Millum stess il-pajjiżi rrapportaw ħafna każijiet bħalissa għandna ftit iktar minn 55,000 każ fl-Ewropa, però għawek ikolli ngħidulkom ukoll hemm xi pajjiżi li m'għadhomx qed joddu l-każijiet, jiġifieri dan il numru ta' 55,000 mhuwiex numru li nistgħu nqogħdu fuq u naħseb li huwa numru huwa fil-fatt ikbar u hemm madwar 350,000 każ fuq livell globali. Madan kollu kif qed tilkom hemm ħafna pajjiżi li waqfu ja waqfu joddu il-każijiet ġbir se jkun l-numru huwa ikbar. Ir-rati ta' infezzjoni huma l-iktar probabbli fil bejn il-5 u l-24 sena. U mentri ir-rati tal-nies illi fil-fatt jitflu fl-isptar minħabba din l-influenza hija l-iktar probabbli għal travi li għandhom minn sa' erba' snin. Fortunatament dawn il-każijiet ma tantx kienu daqshekk severi, però minkejja dan minn ċertu ħadda kien hemm 170 persuna li mieta li mietu minħabba din l-influenza, però l-maġġoranza tan-nies li mietu kienet kienu minħabba li kellhom każijiet oħrajn ta', ta mart jew problemi ta' saħħa. Skont l-esperti taċ-ċentru Ewropew għal prevenzjoni tal-mart, ir-rata tal-mewt madwar id-dinja hija simili ħafna għal dik tal-influenza tal-istaġuni li toqtol madwar 250.000 sa 500.000 persuna kull sena madwar id-dinja. Però dan ma jfissirx illi il-pandemija jew nkera din influenza tal-istaġun ma tagħmel l-ebda dannu. Naturalment bażi tal-analiżi li għandna bħalissa dwar kif il-pandemija qiegħda tiżviluppa f'parti fil-dinja aħna nafu li jista' jkun li l għar każ li jista' jkollna huwa li 30% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun infettata b'dan il-virus din ix-xitwa. Barra minn hekk hemm ir-riskju wkoll li din il-virus tal influenza jista' jinbidel jsir iktar patoġeniku. F'dan il-każ jekk jiġri hekk jista' jkun il-riżultat tal-infezzjoni issir isir ħafna iktar serju. Dan jista' jirrappreżenta sfida kbira dak li għandu xieqsam il-ġestjoni tas saħħa pubblika u żgur li ħajimponi pressjoni kbira fuq is-servizzi tal-kura tas saħħa fl-Istati membri u anka fuq l-ekonomija ġenerali. Importanti li niftakru li l-pandemiji tal-influenza s-soltu ma tistax twaqafhom, però madan kollu huwa importanti ħafna li aħna nkunu preparati u lesti sabiex nipruvaw innaqsu l-effetti tal-pandemija. Naturalment il-kapacità teknika Ir-rizorsi budgetari kif ukoll l-istrutturi illi aħna din nużaw sabiex nlistu li nippreparaw ir-wieħna mhumiex l-istess f'kull stat membru, hemm min għandu tamir iktar sabiex jipprepara ruħu, u għalhekk huwa importanti ħafna li konna approċċ li jappoġġa l-istati membri u approċ koordinat fuq il-level tal-Unjoni Ewropea sabiex aħna nkunu nistgħu nieħdu azzjoni jekk tiġi din il-kriżi kif qed naħsbu. Matul dan l-aħħar ftit snin l-istati membri żviluppaw eh, miżuri ta' kontroll u miżuri anka ta' koordinazzjoni u prevenzjoni sabiex aħna nkunu iktar kapaċi nippruvaw insolvu l-problema ta' pandemija tal-influenza u l-Kummissjoni Ewropea wkoll identifikat il- dan il-fat li aħna rridu nlessu rriħan u l-preparu rriħna bħala eh, priorità. F'Novembru tas sena 2005 l-Kommissjoni adottat komunikazzjoni dwar l-ippjanar għal din il-pandemija tal-influenza sabiex aħna nistabilixxu għodda ħalli nappoġġaw l-istati membri. Aħna lesti illi namlu dan u l-istati membri l-om jamlu koordinazzjoni tal-isforzi tagħhom sabiex huma jippruvaw isolvu dan il-problema ta' saħħa pubblika għabbażi tal-pjanar li huma għamlu. Bl-appoġġ tal-ECDC il-Kummissjoni għamlet dawn l-isforzi tal-koordinazzjoni fuq livell Ewropew skont il-leġizlazzjoni li għanna bħalissa fl-Unjoni Ewropea fuq il-mart li jittieħed u għabbażi tal-konklużjonijiet tal Kunsill straordinarju tas saħħa li sar fit-30 ta' April. Sabiex inkomplu din il koordinazzjoni jiena bdejt il-faċilità ta' operazzjonijiet ta' emerġenza għandhom xaqsu mas saħħa fil-kommissjoni um, sabiex nikkontrollaw din is-sitwazzjoni, nagħmlu skambju ta' informazzjoni dwar eh, is-sitwazzjoni u anka u anka sabiex ukoll naġġornaw l-istati membri dwar il-miżuri li qed jittieħdu fil-kuntest tas-saħħa pubblika. Il-Kummissjoni hija appoġġjata wkoll mill-Kumitat tas-Sigurtà tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea, dan il-Kumitat huwa mamul minn eh, uffiċjali tal livell li ħafna li ġejjin mill-gvernijiet nazzjonali u qegħdin jagħmlu kooperazzjoni informali u jiffukaw fuq l-iskambju ta' informazzjoni fuq dawn it-teddidiet għas-saħħa pubblika. Min mindu faqqa din l-influenza aħna kellna 30 konferenza eh, permezz tal-audio, permezz tas-smieħ anka ma' rappresentanti li ġejjin mill-istati membri u kellna laqat oħra wkoll ma' autoritajiet minn pajjiżi terzi kif ukoll laqat mad WHO. Il-minuti u rapporti ta' kull laqa kif ukoll it-taqsiriet ta' diskussjonijiet tistgħu issibuhom u għandkom aċċess għal-jom u kulħadd għandu aċċess il-pubbliku anke fuq is-sajt fuq is-sit tal-internet ta' Digi Senko. Aħna għan tikolna dawn laqat issa darba fil-ġemat nipruvaw nifukaw ukoll fuq kwistjonijiet li għandhom iktar x'jaqsmu mal-ġestjoni tal dawn l-isforzi. Bħala riżultat tal-isforzi tagħna ta' koordinazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri adottaw Eh, u ħaddu numru ta' deċizjonijiet sabiex jiżguraw li kunem ġestjoni effiċenti ta' tal-din il-pandemija, jgħaf l ftit minn dawn il-miżuri. Aħna l-ewwel nett iridu konna linji gwida dwar il-ġestjonijiet tal-każ u trattamenti li aħna nistgħu nofru. Rridu nagħtu pariri lill pubbliku ġenerali dwar kif jistgħu jipproteġu rwieħhom minn din l-influenza. Rridu nagħmlu stqarrijiet dwar il-fatt li jkunu nagħlqu xi skejjel illi nagħtu priorità għat-tilqim lil ċertu gruppi li huma l-iktar vulnerabbli u anka pariri tal-vjaġġar għal dawk li jixtiequ jivvjaġġaw f'postijiet ta' riskju anka definizzjoni ta' każ komuni sabiex ngħinu iktar sabiex dan il-każ ikun jista' jkun identifikat. Aħjar, jiena nixtieq ngħid li napprezza ħafna li l-Parlament għandna ħafna illi qabel magħna din is-sena sabiex aħna naġlu l-proċeduri ħalli ikollna ukoll miżuri mandatorji ikonna dawn id-definizzjonijiet u sorveljanza tal-H1N1. Jiena nittama illi il-Parlament ħajibqa' jappoġġana sabiex aħna kun nistgħu nieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli jekk is-sitwazzjoni tinbidel. Issa biex aħna nsaħħu l-koordinazzjoni bej setturi u l-Istati membri fil-15 ta' settembru il-Kummissjoni Ewropea adottat komunikazzjoni li ġabret l-elementi prinċipali u anka it-tweġibiet minnaħat tal-Istati membri sabiex aħna nipruvaw eh, nitkellmu fuq din il-pandemija u ġbarna dan kollu f'rapport wieħed. U dan rapport ndu tlet tanijiet. L-ewwel aħna rridu nistabilixxu x'inhuma dak li nġġarna x'ilna nagħmlu permezz tal-Kooperazzjoni Ewropea bil-parteċipazzjoni tal-Istati Membri, Kummissjoni u msieħ Boħra internazzjonali sabiex aħna nindirizzaw il-problema tal-pandemija minn mindu faqqat u dan jinkludu ħafna miżuri bħal fatt li l-Istati Membri għandhom aċċess għall-iktar pariri xjentifiċi aġġornati u għal pariri wkoll tekniċi permezz ta' aġenziji Ewropej bħal l u l-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea. U l-Istati Membri wkoll l-awtoritajiet tal-Istati Membri ftemu sabiex biex ikollhom l-istess approċċi fuq livell Ewropew f'dak l-għandu pariri għal vjaġġaturi l-fatt li jingħalqu ċertu skejjel u li jagħtu priorità il ċertu gruppi sabiex jieħdu huma tilqim l-ewwel. It-tieni tagħna huwa sabiex aħna jkollna kooperazzjoni anka bejn is-setturi ħalli anka ninkludu l-implikazzjonijiet soċjoekonomiċi. It-tielet għan għandu x'jaqsam mal-sfidi iktar speċifiċi u aħna għanna nisviluppaw naturalment it-tilqim namlu dan it-tilqim disponibli għal min għandu bżon u strategija strateġija preċiża nappoġġaw lil pajjiżi terzi kif ukoll niskuraw li kunem komunikazzjoni effettiva mal-pubbliku ġenerali. Dawn il-punti speċifiċi huma deskritti fid dettall fil-ħames dokumenti ta' ħidma illi huma memużin mal-komunikazzjoni. Il-pakket ta' komunikazzjoni ħajkun il-bażi ta' diskussjoni tal-laqa straordinarja li ħajkolna fit-12 Ottubru fl-Unjoni Ewropea bejn il-Ministri tas-Saħħa ħna sabiex nindirizzaw din il-pandemija bl-iktar mod effettiv, aħna din naħdmu mill-qrib ma l-imsieħba tagħna fuq livell internazzjonali. Fil-11 ta' Settembru jina kelli laqa, anzi mexxejta jien, kent laqa ministerjali dwar l-inizjattiva tas sigurtà tas saxħa globali. Kien hemm il-pajjiżi tal-G7 li kienu preżenti kif ukoll Messiku id-diskussjonijiet kienu eh, iffukaw fuq it-tilqim u fuq lajnuna l-endozina tal-pajizi terzi. Dan il-grupp verament kien importanti sabiex nizguraw li kunem skambju internazzjonali ta' informazzjoni u koordinazzjoni minn mendu feċ dan il-virus. Issa, ejja nitkellmu fuq it-tilqim naf illi intom iktar tard ħajkolkom laqa mal-direttur eżekuttiv tal-EMEA. L-EMEA publika opinjonijiet pożittivi u rrakkomanda li żewġ tilqim tal-pandemija jkunu disponibbli fis-suq tal-Unjoni Ewropea. Jien diġà nista' nikkonferma li l-Kummissjoni wkoll iffinalizzat dawn il-permessi tas-suq għal dan it-tilqim. Apparti minn hekk il-Kummissjoni u koll resqet ċertu rekomendazzjonijiet u linji gwida dwar strateġiji ta' tilqim kif ukoll l-identifikazzjoni ta' gruppi li għandhom jieħdu priorità tilqim. Dawn ir-rekomendazzjonijiet diġa kienu approvati mill-Kumitat ta' Sigurtà tas-Saħħa blan prinċipali sabiex aħna nappoġġaw l-Istati membri fl-implementazzjoni tal-istrateġiji ta' tilqim li għandhom u li jadottaw. Sur President, membri onorevoli, l-effetti li qed ikollha din il-pandemija tal-H1N1 kienu pjuttost limitati sissa. Madan kollu aħna rridu nkunu għandna noqogħdu attenti u nieħdu il-prekawzjoni kollha li nistaw sabiex eh, minħabba li dan hija virus, dan huwa virus ġdid, minħabba li aħna nafu kolli mill-esperjenza tagħna kemm tista' tkun diffiċli u kemm tista' tinbidel malajr is-sitwazzjoni. Aħna niftakru kol li tqajna ma l-imsieħba internazzjonali u niftakar x'kien intqal mill-espert ta' WHO u kien qal li ħadd ma jista' jkun ċert dwar kif ħajżviluppa dan il-virus. Jista' jkun li jibqa' l-virus li għandna bħalissa però jista' jkun li jinbidel u jsir virus ħafna iktar b'konsekwenzi serji. Aħna preparati, tajjeb, però xorta waħda rridu noqogħdu attenti minħabba li issa daqġiex xitwa u rridu nisguraw li ċittadini tagħna huma protetti minn din it-teddida u nippruvaw nieħdu eh, reazzjoni mill-iktar fis possibbli bil-miżuri l-iktar xieqa. Jiena nittama li nista nserraħ rażi li jkolli l-appoġġ verament importanti minn naħa tagħkom u speċjalment l-appoġġ tal-kumitat tagħkom. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna, Komissarju Vassilju, nirringrazzjak ħafna tal-prezentazzjoni li għamiltina, nixtieq u wkoll il-Kummissjoni tal-isforzi kollha li għamlu sabiex jiżguraw illi l-istati membri verament huma lesti sabiex jagħmlu l-ġestjoni ta' pandemija ta' din l-influenza. Naturalment aħna rridu niskuraw illi l sitwazzjoni tibqa' taħt il-kontroll tagħna. U jiena illum ħadd ħadd it-titqiba tal-influenza tal-istaġun. tal influenza tal istaġun Naturalment din inti tista' taqbad u toħodha hekk il-Parlament mhix ta' bil-fors projekt tixtieq tista' toħodha. Jiena smajt ukoll li kien issa għandna tilqim li huwa disponibbli wkoll anke l-influenza H1N1 u aħna issa rridu nisim natu l-opportunità l-kumita l-membri tal-kumitat sabiex jgħidulna x'jaħsbu. Nibdew bis-Sur Liza. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna lill-Kummissarju ta' din il-prezentazzjoni illi tajtna u tal-impenn li u rejt u importanti ħafna l-Komissjoni tipprova tgħin l istati membri mħabba li aħna din nitkellmu fuq pandemija li hija possibbli u naħseb illi żgur illi aħna ma nistawx nimxu tajjeb jekk ikollna approċċi differenti fl-istati membri. Nixtieq nirringrazzjak b'mod speċjali għal rekomandazzjoni li għamiltu fuq meta jingħalqu l-iskejjel minħabba li aħna smajna li hemm prattiġi differenti fl-istati membru nistantikom eżempju wkoll eh, fil-Brażil. Tistgħu tifmuni, tistgħu tismawni, jgħid il-kellim. Tajjeb, mela nkompli fil-Brażil naħseb kien hemm l-iktar każijiet ta' mwiet minħabba din influwenza influenza u l-iskejjer ġieli jingħalqu għal tliet ġimgħat ukoll. Ir-riżultat kien ta' dawn id-deċiżjonijiet li l-iskejja l tfal xorta waħda taqaw barra mill-iskejjer kienu voluti f'ħafna attivitajiet. U allura kien vera diffiċli li inti tallem l-tfal dak li għandhom jagħmlu sabiex jipproteġu rwieħhom minn min din influenza aħna għanna l-permessi għanna issa l-permessi li sabiex natu t il-tilqim l-kull grupp tas-soċjetà tagħna u s-Sinjura Jankom mill-CDC tkellmet anka dwar ċertu provi li saru ta' din il-tilqim ta' dan il-tilqim fuq l-adulti biss. Però dan it-tilqim ukoll li lil tfal u anka nies li għadin iktar fir-riskju. Però għandna bżonn ta' aktar informazzjoni ċara minħabba li rċivejna ħafna informazzjoni mħawda mill-Ministru tas-Saħħa tal-pajjiż tiegħi. Ġifieri aħna rridu nkunu nafu min jista' jieħu din it-tilqima u meta. Jekk tħarsu lejn id-dożi li jistgħu jingħataw l-itfal, aħna din nirreferu għattan miflu għawek għadu dan għadu mux disponibli u Signora Grostet kienet eh, rapporter għal dan is suġġett u aħna għanna bżon li kon din il-medicina għatfall u kol. U bekk nistan ngħaddi għall-aħħar kumment tiegħi aħna nafu illi f'dak għandu x'jaqsam il-permessi li jingħataw għal mediċina u għal prodotti kontra dan il-virus għanna l-Komissarju Verhoeven li huwa responsabli, pero rridu naraw jekk għandix inkomplu għadjem din l-istess proċedura l-President Barroso żgur li ħajaħseb u jirrifletti daqsxejn dwar min ħajkun parti u membru fil-kulleġġ tal komissarju Allura aħna nixtieq nagħtu pari lis-Sur Barroso sabiex ma jgħidx li dawn il-kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-permessi tal-mediċina jistaw jistaw jittieħdu anka mill-Kummissarju tas-Saħħa. Grazzi, nishtiq nilqa l-direttur eżekuttiv tal-EMEA, Lundgren. Dawk il-kollegi li għandhom domandi speċifiċi għall-EMEA jistaw zomu għamal aktar tard tax mbagħad tkun tistgħu tindirizzaw b'mod dirett l-esperti. Is-Sinjura Dagbarund Berend. Qed nirreferi propju għal dan li għattajt li ħajkonna diskussjoni ma' Sinjura Lundgren tilqim im għalhekk mhux se nidħol fil-kwistjoni tal-farmaceutika flima politika jidħlu, jekk ix politika industrijali u politika tas-saħħa. Jiena dejjem nimpressjona ruħi meta nisma diskorsi tiegħek, kummissarju, iżda meta mbagħad iżżur il-pajjiżi Mbatt, ma tantx neqpa' impressjonata. Naf li kien hemm 30 konferenza audiovisiva iżda l-iktar nis li supposti jiġu informati mhumiex qed ikunu informati. U diġà ċaħġa simili meta kienaw il Sinjura Jacobs. Jiġifieri għandna bżonn informazzjoni l-inkunu lesti għal mart meta jfaqqa bħal dan u li nkunu eh, pronti fl-azzjonijiet tagħna. L-informazzjoni mhux dejjem hija koerenti, mhux f'kull skola, mhux f'kull università, mhux ma' kull bib ta' uffiċċji jew eh, bini amministrattiv hemm informazzjoni ġusta u għalhekk in-nies mhux kollha jafu x'iridu jagħmlu jekk għandhom xi jieħdu bidejn xulxin jekk għandhom xi busu lil xulxin iva jew le, jekk għandhomx eh, jivitaw ċertu okkażjonijiet u x'għandhom jagħmlu jekk dan ma jkunx il-każ. X'inhi d-direzzjoni? X'għandu jiġri jekk dawn l-affarijiet iseħħu mbagħad naslu għal prekawzjoni. Kont mistaġba meta bdejna l-istaġun tal-iskola fil- f'Settembru jew lejn l-aħħar ta' Awwissu skont istati membri li mhux f'kull skola, mhux f'kull bini, mhux f'kull fabbrika, ma' kull bib ikun hemm eh, informazzjoni fuq id-dizinfezzjoni. Tidħol ġol kamra suppost għandek eh, taħsel idejk biex ma jkollokx infezzjoni miex għarfin komuni minkejja li hemm xi wħud li jafu dan l-informazzjoni għalhekk għandna jkollna l-possibilità li ċ-ċittadini ikollhom swipes u dawn l-affarijiet kollha li huma meħtieġa. Din mhijiex eżistenti u din hija parti mill-prekawzjonijiet li għandna nieħdu. Mbagħad l-iktar parti importanti li preparajt il-parir. Tħejjija diġà nafu, kena kellna eh, informazzjoni l-istati membri kollom, għalhekk votajna fuq eh, vot li l-istati membri għandu kollom appoġġ biex jixtru materjal ta' antiviruses u ta' tilqim. Nafu li din mhix responsabilità tal-Unjoni Ewropea m'għandniex nħalluha fil-budget u qatt ma kellna nivvotaw, l-iżda votajnija iżda mhux se tasal fil-plenarja mbad. L-istati membri huma lesti huma preparati għal meta jkun hemm sitwazzjoni bħal din, nista' nibdew in-naming and shaming biex fl-aħħar mill-aħħar nħamru min mhuwiex lest, nkun nafu min huma. Meta l-istati membri huma lesti li jaffru, pereżempju, kemm kemm huma l-sodot tal-isptarijiet li għandhom lesti jew tilqim meta jidħlu fis-suq. Dak ikun meta nkunu mħejjija Mbatt fuq il-pariri. Għaliex ma nix ngħidu li ċittadini x'għandhom jagħmlu. Mhux kulħadd jaf meta t-tilqim huwa disponibbli jekk għandhom xieħdu t-tilqim. Iva jew le dan huwa parir li rridu nagħtuh f'kull stat membru li l pubbliku għax in-nies ma jafuhx dan. Tkellimna ma' sinjura mal-Onorevoli ma Lungan u miex kompitu tagħna li namlu din l-informazzjoni aħna biss. Għandna bżonn najnuna dwar dan. Titwieġeb diġa? Iva, Peter Komissarju, Naqbel miegħek li responsabilità tagħna hija li niżguraw li l-istati membri kollha jkollhom l-informazzjoni l-istess, l-istess direttivi minn għandna, l-istess pariri u wkoll li naqblu fuq mod uniformi li nikkomunikaw dan lill pubbliku Iżda nafu wkoll So, li jekk nipruvaw namlu aktar minn hekk u nibdow nistaqsu domandi lill-amministraturi xkont tagħmel dwar dan u dwar l-ieħor, ovvjament ħana rċivi l-akkużi li qed ninterferixxi fix-xogħol tagħhom, fl-influenza tagħhom. Il-pożizzjoni l hija waħda delikata. Aħna nippruvaw nagħtu l-informazzjoni kollha meħtieġa, naqblu fuq dokumenti dwar kif nikkomunikaw lill pubbliku tagħna dwar l-eluq tal-iskejjel, dwar il-parir għal min jivjaġġa, dan kollu binniħ. Diġa, iżda fl-analizi ħarija hija taħt il-kompetenza tal-Ministri tas-Saħħa li japplikaw dan li namlu, jekk isegwux dawn id-direttivi jew le. Ovvjament irridu nżidu l-arfin tan-nies, il-kuxxenza tagħhom Meta nżur xi stati membri hemm xi nies li jistaqsuni din hija serja għax ħadd ma titkellem fuq din l-influenza aktar. Forsi għandna nkunu aktar attenti għal dawn il-kwistjonijiet. Għalhekk jiena nisħaq lill-Ministri tas-Saħħa li għandna nkunu lesti, għandna nkunu preparati sabiex fl-aħħar mill-aħħar ninkunu nistgħu niġu akkużati li nkunu minna iktar mill-li supposta minna hekk aħjar ikonna din it-tip ta' akkuża li nkun iżejjed milli jkollna żvilupp serju ta' din il-marda mbagħad ma nkunux ippreparati għaliha. Huwa minnu li l-konferenzi awdjoviżivi kienu mal-istati membri u rappreżentanti tagħhom binna ma fuq ħafna kwistjonijiet, iżda mbagħad fl-aħħar mill-aħħar hija taħt kompetenza tagħhom li japplikaw dawn id-direttivi. Ħadd wieġeb lis-Sinjura Liza wkoll? L-ewwel domanda. Korin Letaġ. Signora Kommissarju, jiena nifhem il- diffikultajiet maħluqa mis-sussidjarità imma kif kien qed jagħti sur Lize aħna smajna l-Sinjura Jakab billi għaltinna li eh, il-tilqima meta eh, eh, tkun approvata kienet maħsuba għal adulti li huma b'saħħithom dawk il-persuni li għandhom azma, għandhom ma kienux se jitlaqmu għaliex l-istudju fuq l-effetti fuq dan il-mart skin se jibda f'Ottubru wara li t-tilqim ikun diġa beda jenata. Jina rrit ngħid li eh, nistaġa pjena u ma nistax nifhem il-fatt li fċerti stati għedin jajdu se nibdew inlaqmu tfal u persuni vulnerabli u il-pozizjoni ta' sinjura Jakab eh, għaltin eżattament il-kontlarju. Jew hekk jew inkella jinfimt kollox ħażin mistoqsija oħra illi għamlet il-Sinjura Rivazi, illi rrit nerġalura li jena hija eh, xfija din it-tilqima u x'inhuma l-ingredienti attivi. Forsi din hija mistoqsija teknika ma hija mistoqsija importanti ħafna kif qed isiru dawn it-tilqimiet, x'inhuma l-ingredjenti attivi, eh, x'inhu eh, hemm aluminium fihom, metalli oħrajn illi eh, semmew daw jista' jkun li qegħdin ġol tilqim. Forsi għandhom nejn il- l-effetti negattivi ta' dan it-tilqim ikun għar mill-marda li qed jingħata kontrija u għalhekk Eh, Jien għalek qed nagħmellek dawn il-mistoqsijiet. Grazzi. Gute Fragen an eh, auch Herr Lundgren später. Taja pwist. Naddu dan domanda ħniġbru domandi biex kulħadd ikollu ċans jitkellem. François Grostet. Grazzi, Sir President, Signora Commissario, Aħna dejjem kontenti ħafna illi nilqawk fostna f'dan il-komitat mhux l-ewwel darba illi qegħdin nitkellmu dwar l-influenza H1N1. Hemm eh, mistoqsijiet li rridu nagħmluhom lid-direttur tal-EMEA imma nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-komunikazzjoni għaliex qed naraw li anke fl-istati membri fejn kien hemm komunikazzjoni tajba f'dan ir-rigward mill-bidu ta' Settembru hemm konfużjoni sħiħa, konfużjoni bejn l-influenza normali dik tas-soltu u l-influenza H1N1 għaliex ħafna mit-ċittadini tagħna qegħdin jgħidu u iva ma l-influenza li taqbladna s-soltu wara kollox mhix xi ħaġa li twerwer in-nies għalhekk jekk l-influenza H1N1 tixbaħ il-dik tas-soltu għalfejn qegħdin nagħmlu tant storbju imma din jidirli li hija attitudini perikoluża wara kollox l-informazzjoni li għanna jgħidilna li dan il-virus ma nafux kif eh, jista' jinbidel u jevolvi għal daqstan hemm bżonn li aħna nilqawlu. Jiena nixtieq nkun naf, Sinjura Kommissarju, kif se nirranġaw għad is-sitwazzjoni, per eżempju, inqalaw il-polemiki dwar l-ingredienti li hemm ġol ġot il-qima ħafna eh, tobba qed jgħidu li huma mhux se joħdu waqt il-qima. Mbagħad hemm il-grupp ta' persuni li suppost iridu jiġu mlaqma l-ewwel, kif tridu illi iċ-ċittadini tagħna jkollhom idea ċara dwar x'għandhom jagħmlu x'm'għandhomx jagħmlu jekk hawn it-tobba li qegħdin jgħidu li din it-tilqima m'għandix nambuha hemm ħafna informazzjoni li tikkontradixxi biċċa l oħra u din perikoluża ħafna u jekk b'disgrazzja fix-xitwa ikonna xi eh, pandemija u l-virus ikun inbidel u ma jkunux lesti għalija, un bat forsi jkun tard biex nieħdu ħsib l-affarijiet kif suppost. La troisième française, Michel Rivesi. Euh, merci. Grazzi, Sur President. Jina kelli ħafna mistoqsijiet. L-ewwel dwar il-permessi liċenzji. Jiena eh, noħoda bikbira li huma il-Ministeri tal-Industrija li se jiddeċidu fuq din il-tilqima fil-waqt li hawnhekk hija l-Kummissarju tas-Saħħa li tiħod id-deċiżjoni. Meta naraw id-dokumenti tal-EMEA l fil-fatt m'hemmx informazzjoni klinika dwar it-tfal u n-nisa tqal. L-informazzjoni li għandna hija fuq suppożizzjonijiet fuq il-make-up, l-ekim sejjaħ make-up, saru xie esperimenti u peress li da, da din it-tilqima ħadmet fuq l-influenza li ta' qabel għandha taħdem ukoll fuq di ma nafux dan imma bħala fatt. Mbagħad qegħdin ngħidu li għat-tfal ta' inqas minn tliet snin m'hemmx informazzjoni, esper esperimenti ftit saru u illi m'hemmx ebda informazzjoni dwar in-nisa tqal. U meta aħna naraw min huma dawn il-gruppi vulnerabbli, nsemmu it-tfal li batu blażma u nitkellmu propju dwar in-nisa tqal. Mela hawnhekk m'hawnx kontradizzjoni bejn l-awtorizzazzjoni li aħna senatu u l-ftit informazzjoni klinika li għandna. tini ħaġa, ir-responsabilità. Il-biraħ iltqajt eh, ma' rappreżentanti tal-laboratorju Novartis. U dawn qegħdin eh, jistennew il-permess. U mbagħad min se jkun responsabbli jekk naraw li jkun hemm effetti negattivi wara tilqina u għallulna li l laboratorji mhumiex responsabbli ħlifa l-kwalità tat tilqima L-Aġenzija tal-Mediċini tagħti l-autorizzazzjoni u il-Kummissarju wkoll imma huma l-istati li huma responsabbli għall-użu li jsir minna tilqim. Issa nistaqsi jekk jien għada nieħu dit tilqima u għandi marda neuroloġika. Jiena mbagħad lil min sen irrekorri? L-EMEA, il-Kommissjoni, il-Gvern, minu responsabli? Jiena ma nixtieqx illi jerġa' jiġri dak illi ġara fl-Istati Uniti, illi il-laboratori ikunu immuni, ikollhom immunità. L-aħħar ħaġa illi irrid ngħid x'ġara fuq il-laboratorji Baxter. Is-sena li għaddiet Baxter ħarġu b'tilqima li qatlet in-nies fiċ ċekoslovakkja fl-Awstrija hemm każ għaddej għaliex ħawdu ħaltu flimkien żewġ virus u mbagħad it-tilqima waslet għal mewt ta' ċerti persuni għalhekk isejna nistaqsik, Sinjura Kommissarju. Kemm hija affidabbli kemm huma fidabli protokolli ta' sigurtà tal-laboratorji u fl-aħħar net x'se tagħmlu intom sabiex fil-protokolli ta' eh, attenzjoni fil-qasam tal-farmakoloġija jaraw illi ikunem segwitu għal dawn il-persuni illi jitlaqmu u naraw eh, xinu ma' rizultati u sabiex dawn isiru b'mod indipendenti u ma' jkunux finanzjati mill-laboratorji stess li għedin jiproduċu t-tilqim. Merci. Uh, Tama li nżom f'moħħi dak kollu li uh, staqsejtuni. għat il-im jekkux uh, tajja għatfall jew n nisat għal. Ħajkolkom l-espert warajja li wieġeb dan b'mod aktar bir-reqqa iżda l-arfin tijaj dwaru. Naf li meta li jem EA publikat l-opinjoni xjentifika tagħha qalu li m'għandhom l-ebda raġuni li jemnu li din it-tilqima mhijiex sigura għat-tfal u għan-nisa tqal. Sissa kellhom disa telef prova klinika u talbu u koll għal kumpanija, kumpaniji tal-farmaceutika biex permezz ta' dawn il-provi ikomplu ikompluhom bin tal-inqas 8000 prova klinika billi jagħtu enfasi l tfal u l-nisa tqal. Huma jemnu li minħabba il-produzzjoni ta' tal-qima kienet l-istess għall-influenza f'dawn l-aħħar 20 sena għandhom raġunijiet kollha li jemnu li din it-tilqima partikolari se jkollha mġiba differenti meta mqabbla ma' tilqim preċedenti għalhekk ħarġu b'din l-opinjoni. Id-direttiva tal-vigilanza tal eh, tal-farmaceutika hija stretta ħafna f'dal każ partikolari u daw kollha konċernati jiġifieri l-awtoritajiet kompetenti tal-awtorizzazzjonijiet fl-istati membri dawn kollha għandhom id-dmirijiet tagħhom sabiex jirrapportaw kull tip ta' effett sekondarju li jistaw jinnotaw. Huma u li CDC ħaj segwu dan bir-raqqa. Fil-każ imbagħad li jkun hemm evidenza ta' effetti sekondarji li hemm EA kull ħin possibbli tista' tagħmel emenda l-opinjoni tagħha. U ovvjament il-marketing imbagħad ikun emendat hekk kif meħtieġ. Naf li din il-kwistjoni hija serja ħafna u ma naqbilx ma' persuna li tajt li din mhix serja. Toqtol bejn 250.000 sa 500.000 persuna kull sena u għalhekk hija kwistjoni serja ħafna. U m'għandniex nissottostimawha u l-riski marbuta ma' din l-influenza, anki jekk ir-rata ta' imwiet hija simili għal dik tal-influenza staġjonali. Kif nikkomunikaw mal-pubbliku? Naqbel din hija l-iktar ħaġa importanti u fil-komunikazzjoni tagħna fil dokumenta ħidma fejn aħna referejna għal komunikazzjoni mal-pubbliku, aħna edna fit, li fit-12 ta' ottubru meta niddiskutu din il-kwistjoni mal-Ministri tas-Saħħa, aħna niproponu li niddeċidu fuq ġurnata partikolari meta nikkomunikaw l 27 stat membru l-istess affarijiet bil-pariri għal pubbliku għal tilqim tagħhom għal kollox. Jien naħseb li dan ser jiżgura komunikazzjoni uniformi għal pubbliku. Dejjem jekk il-ministri jaqblu li isegwu dan il-parir. Naħseb li dak kollox li kellex ngħidilkom. Tajjeb ħafna, grazzi. Vulma. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nifraħ lill-Kummissarju għax-xogħol siwi li għamlet. Kuntent ħafna li stajna naħdmu mill-qrib flimkien b'suċċess fuq dan is-suġġett. Ovvjament ma kienx kollox ħarir, iżda ħajkun hemm informazzjoni ġdida li ħa nxeddu dawl fuqa u mill-esperjenza nista' ngħid li eh, l-effetti minn kajja li huma rari joħorġu anki jekk eh, namlu l-almu tagħna. Ovvjament il- eh, minnu responsabbli rridu naraw minnu, minix ċert dwar is-sitwazzjonijiet bkas b'każ fir-rigward til tilqim jekk mhix ħielsa mill-metalli meta nista' nittamaw li jkollna eh, tilqim li huwa ħieles mill-metalli u jekk hux qed nipproduċu eh, tip ta' tilqim li huwa bħal dan. Ovvjament il-karatteristiċi jridu rinbidlu iżda huwa possibbli li jkollna xi ħaġa prodotta fuq il-livell Ewropew fuq il-kompanja ta' informazzjoni nemmen li l komissjoni tittamel aktar. Approċċ simpliċi hija idea sempliċi li rridu mmexxu l qudiem Il-messaġġ li qegħdin nippruvaw nibatu liċ ċittadini li naslu jdejna minn tal-inqas darbtej f'ġurnata dawn qed japplikawhom iċ-ċittadini Ewropej punt amministrativ ukoll fil-Bulgarija hemm numru ta' eh, notifiki għal dawk li qed joħorġu mill-pajjiż iridu jipproduċu ċertifikat li li m'għandhomx influenza tip akka wieħed għandna wieħed u jekk lej kollhom ħalsu 18 l-euro. Din mhix parti mill-liġi tal-komunità forsi tista' segwi dan il-każ. Forsi nistgħu nisimgħu xi ħadd mill-Bulgarija dwar din il-miżata ta' 80 euro. Grazzi, Kummissarju, jiena impressjonata ħafna bl-approċċ tiegħek għax mhux l-ewwel darba meta jkollna diskussjoni dwar eh, teddida ta' influenza jew pandemija fil-kumitat. L-ewwel darba tkellimna fuq l-influenza tal-tjur u issa din l-influenza u nittama li ma jkunx hemm xi influenza ġejja mill-ħut nistaw li ħjar li konna approċ prattiku iktar mill-li morru għal paniku. Minn dak li prezentajt inna mem lebda evidenza ta' mobilta mizjuda u rata errida ta' din l-influenza meta mqabla ma' l-influenza staġjonali, u għalhekk m'hemmx għalfej ikun hemm paniku, fl-istess ħin inti proponejt set ta' miżuri biex nikkollaboraw, nikkoordinaw mal-istati membri. Jiena naħseb li dan huwa l-aqwa approċċ li għandna nżommu miegħu u għalhekk nemmen li r-rwol ewlieni tal-Kummissjoni mhux se jkun dak li nalmu nedukaw l-ċittadini kif jinħaslu kif jilbsu u jaħslu ħwejjeġ tagħhom fis-seklu 21. Inti fiduċuża dwar il-riskju li nimplementaw din it-tilqima li ġifiri b'din l-autorizzazzjoni maġla u mhux aħjar ikonna miżuri li kunu vigilanti fir rigward il-qasam tal-farmaceutika, din naħseb li ħatkun domanda u l tal-popolazzjoni. Dwar tfal u nisat qal m'għandhomx għalfejn jieħdu t-tilqima sakemm ma tkunx kwistjoni ta' riskju għalihom u t-tabib jagħmilhom ir-riċetta Id-domanda tiegħi hija li jekk aħna għajkonna l-fat li fil-fat l-influenza ta' fetwa l-iktar nis li għandhom il-mar tiħor un-bat dawn mumiex meħtieġa jihdu til-qim aħna fl-axar mill-axar qed nistmaw il-riskju fuq eh, stampa wisa u għanna nisħu dan jew bizzejiet li namlu kampanja ta' kuxenza għal-ċittadini fost l-istati membri. Rridu nkunu nafu xini rata ta' mwiet permezz ta' din eh, l-akka wieħed għanna wieħed. Antonio ma weġbitx id-domanda tal-Bulgarija jinħaweġiba Is-servizzi tiegħi informawni li għamlu inkjesta fuq din il-kwistjoni tal-frontieri fil-Bulgarija jekk tkunx infettat mill-influenza jew le u qed jgħiduli li mhux politika uffiċjali tal-gvern probabbilment hija xi individwi fil-frontieri li ħadu l-inizjattiva fidejhom li jagħmlu hekk. Iva, dan huwa l-kast. Id-domanda tiegħek jekk kienix fiduċuża fis-sigurtà ta' tilqima. Jien nista' ngħid li jiena fiduċuż fiduċuża fl-aġenziji tagħna. Aħna għaliex fl-aħħar mill-aħħar għandna aġenziji li jituna l-pariri. Jiena fiduċuża mill-ECDC li hemm EA u meta jgħiduli li din it ima hija sigura jiena lek kien nafdom dak li qed jgħidulna huwa li mod il-fatt li hemm implikazzjonijiet li persuna li jkollha problemi relatati mas saħħa l-implikazzjonijiet li jista' ikollu jekk ma jkunx imlaqqam u tiżen imbagħad il-benefiċċji mqabbla mar-riski il-benefiċċji huma akbar mir-riski U għalhekk fl-aħħar l-analiżi naħseb li t-tabib ħaj jagħti il parir jekk għandu għandux ikollu il tilqima jew les, dal verita verità hija l perir tal-EMEA f'dan il-każ partikolari il-benefiċċju huma ħafna ikbar mir-riski. Qabel kien hemm mistoqsija li ma weġibx fir-rigward min huwa responsabbli jekk xi ħaġa tmur ħażin. fl-aħħar mill-aħħar huma l-produtturi tal-mediċini li huma responsabbli. Umbat it-tabib li jgħat il parir għall-individwu u imbat tabilħaq il-Gvern Nazzjonali li imbat joħroġ l-awtorizzazzjoni għal marketing ta' dik il-mediċina partikolari fil-pajjiż. U għalhekk għandna tliet livelli ta' responsabilta' fir rigward il-tilqima ħilsa mill-metal, nemmen li ma nistax nimwiġeb din id-domanda, probabbilment ħajkolkom l-espert aktar tard mill-EMEA li jista' jibġibkom. Grazzi ħafna, Filip Juva. Merci. Grazzi, Sur President, Signora Kommissarju. Jiena għandi xi ftit mistoqsijiet ukoll. L-ewwel nett inti fil-preżentazzjoni tiegħek għad li il-mortalità minn tal-influenza A eh, mhix iktar olja minn dawk tal-influenza normali tal tasal kull staġun bejn Ġunju u Lulju kien hemm ċifri differenti li semmew u kien hemm xi ħadd li qal ukoll illi l-imwiet minn din l-influenza tal ħnizer setaw ikunu erba' darbit aktar minn dawk tal- tal-influenza normali. Jiġifieri iktar imwiet jiġifieri fl-Unjoni Ewropea. rakkomandazzjonijiet ta' Mejju, Ġunju, Lulju m'għadhom jaqblu ma' dawk ta' Settembru u Ottubru, Jiġifieri il-komunità xjentifika qiegħda tbiddel l-opinjoni tagħha man man li jsiru jafu iktar. Issa, jekk fimt sew l-ispeċjalisti għaddew minn mortalità ta' erba darbiet uh, iktar għal u eh, li xaħat qed jistenna illi noħorġu b'tilqima li ma jkollix effetti sekundarji qiegħed joħlom għaliex xi ħaġa bħal di qatt ma eżistiet. Imma il, il l-importanti huwa li l-benefiċi jkunu jelbu il-riski, imma riski dejjem hemm ikunu. il-konsegwenzi mill-tilqima l-influenza normali huwa wieħed minn kull miljum u issa rridu naraw x'riski hemm f'din it-tilqima. Suppost li r-riski huma żgħar ħafna, imma l-assenza għal kollox ta' effetti sekondarji hija xi ħaġa li eh, qatt meżistiet. Sissa nistgħu nagħmlu biss suppożizzjonijiet. Mbagħad dwar it-tilqim forsi aħjar kieku ma din il-mistoqsija nagħmilha fit-tieni parti tad diskussjoni l-Unjoni Ewropea xtraw eh, minn dan it-tilqim xi wħud minnhom eh, xtrawhom bi kwantitajiet kbar li ma pajizi xtraw til-in u emċans li nsibu ruħna f-situazzjoni fejn pajizi eh, fl-Unjoni Ewropea ma jkollhomx til-in fil-waqt li l-oħrajn ikollhom iktar milli għandhom bżonn u kif nistaw naraw li kulħadd ikollu biżejjed għaliex l-Unjoni Ewropea trid eh, għaw uh, minn saqsa il-pajizi ta' barra mill-Unjoni Ewropea fiex huma fil-ħazna ta' dawn il-dan it-tilqim. Imma jiena nistaqsi fl-Unjoni Ewropea fiex qegħdin fil-ħazna ta' dat il-qim. Grazzi. Grazzi. Sur Tattarella. Grazzi. Grazzi Signora Kommissarju tal-li edha maħna unnek illum għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet u grazzi wkoll għall informazzjoni importanti li tajtna. Din issa nitkellmu dwar din eh, strategija kif se nilqgħu kontra din l-influenza tal-ħnieżer minn dak li intijat jidher li li fimt li inti tħoss li s-sitwazzjoni hija kontrollata madana kollu taħseb ukoll li l-affarijiet jistgħu morru għall Dawn l-aħħar għaxar snin il- fejn nibdew fejn bdiet il-marda SARS, fejn bdew eh, l-influenza d qed nitkellmu fuqhom, eċetera. U rew kif dawn il-viruses jistgħu jgħaddu mill mill-bniedem għal l-annimali u mhux mill-annimali għal bniedem wara 10 snin rridu ngħidu illi Frigward il-prevenzjoni għadna manniex attrezzati bizzejiet biex lan itilfu ħajiet tal-bniedem u laqqas ma imutu annimali minħabba dawn is-sitwazzjonijiet. Issa jiena nistaqsi. Jekk inti ma tħossx li fid-dinja hemm bżonn li jkun hemm sistema effiċjenti integrata ta' sorvoljanza ta' li jkun ikopri kemm eh, is-saħħa tal-ambjent u anke tal-saħħa tal-bniedem. Eh, inti ċerti ċifri tafhom huma eh, tal-waħx. Ħamsa u 60% tal-mart infettiv illi ħareġ dawn l-aħħar 60 sena ġew kkawżati minn uh, virus illi għaddu minn speċi għal speċi oħra. U dawn eh, il-konsegwenzi kienu ta' 140 biljon euro bħal bata per eżempju li jaqaf il-negozju, allerti għal min ikun qed jivvjaġġa, Eh, jinqatlu eh, eh, miljoni ta' annimali fl-irsitet. Uh, unbat li ma jkunx jista' jinxtara l-laħam ta' ċerti annimali, l-laħam tal-majjal, tal tal-ċanga, tal ċanga tal tal tġieċ Allora mux possibli li nsibu soluzzjoni li tippromuovi kollaborazzjoni permanenti bejn eh, il-medicina fil-qasam tas saħħa tal-bniedem u dik tal-annimali sabiex ikonna sistema globali effiċjenti u kredibbli għal saħħa tal-bniedem u anki fl-iskambji kummerċjali. B'mod partikolari l-ewwel net ikonna modell ta' sorveljanza fuq livell dinji li permettilna li nindunaw mill-ewwel il-virus u eh, tipi ta' virus differenti ta' influenza li jinfettaw ir-raġel u bniedem li konna miżuri ta' prevenzjoni u ta' protezzjoni għal dawk il-persuni li iktar esposti, u mbagħad li konna miżuri ta' biosigurezza biex nevitaw li jkun hemm il-virus fil-irsiedzet. Unbat ikonna database accessibli għal kulħadd li tkun tista' tiġbor l-informazzjoni tiġġestihom u tifrixhom madwar id-dinja ħamsa insaħħu il- kollaborazzjoni bejn ċentri ta' eccellenza tal-medicina tas saħħa tal-bniedem u tal-medicina veterinarja. u grupp tekniku multidisciplinarju li jista' joħloq proposti effiċjenti għal governanza tas sistema. Insomma, fiftit klim jekk aħna ma nistawx niġġieldu dawn il-problemi b'mod ġenerali preventiva mhux aħjar kieku milli noqogħdu l-ħin kollu moħħna fl-emerġenzi mbagħad meta jinqalgħu grazzi. Danke, Svan, Langaxlus. Schluss, aber viele interessante Punkte, ja. Grazzi ħafna. Domt ftit imma kien interessanti dak li kellek xi tajt, jgħid il-President. Grazzi ħafna, Sir President, Sinjura Kommissarju, għall-informazzjoni illi tajtna. Aħna ovvjament mannix għalfejn noqogħdu nagħmlu n-nies kif għandhom jinħaslu u jbidlu ħwejjiġhom. Imma naħseb għandna nfakruhom lin-nies li eh, għandhom jaslu jdejhom iktar spiss ma stajċ ma nindunax illi waqt li kien qed jitkellem il-kollega Dagmar, il-kollegi tagħna interpreti kienu qegħdin jużaw il-disinfettanti il ehm, semmew id-disinfettanti Meta konna qed nitkellmu dwar il-ħtieġa għall indafa u li kuxud kultant iridu nimsħu idejna b'dawn id-dizinfettanti jew imkata li jkunu dizinfettati u jintremew. Naħseb illi l-informazzjoni utli hija dejjem idea tajba. Jiena dal-aħħar tkellimt mal-Ministru tas-Saħħa fir-Rumanija u staqsejtu uh, li ma oqsma ħaseb illi kienu l-iktar esposti Eh, u għalli liktar meta tkun qed tivvjaġġa f'ajruport, f'ajruplan, għandna miżuri speċifiċi għall-ajruporti u għall-ajruplani? Le, il-miżuri huma m'hemmx miżuri speċifiċi, il-miżuri huma dawk li jittieħdu b'mod ġenerali għal kulħadd u għal kull imkien. Ivan, miltu li bizzejet mistoqsijiet tajt il-komissarju dwar il-rata tal-imwiet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 fejn rajtuhom dawn iċ-ċifri ta' erba' darbit iktar imwiet minn din l-influenza tal-ħnieżer minn l-influenza normali inti għat li rajta f'Ġunju. Sa fejna fjena dan mhuwiex minnu, imma jew ma ninsewx kif għattin int ukoll li l-informazzjoni qiegħda tinbidel kuljum. Tinsewx illi issa għandna l-esperjenza tal-emisferu tal-nofsinhar fejn għandna informazzjoni li taslinna kuljum u aħna qed nagħmlu segwitu mill-qrib ir-rata ta' mortalità kemm hemm każijiet f'kull pajjiż, etc. L-informazzjoni li għandna issa hija li r-rata tal-imwiet hija l-istess bħal dik għall influenza staġjonali kif għattilkom dan għandhom jinbidel fil ġejjien imma issa hekk huma l-affarijiet. Jiena naqbel li sabiex aħna nkunu nistaw niddeċidu jekk nitlaqmux jew le, fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni hija tal-individwu, l-individwu flimkien ma' tabib tiegħu jew tagħha. Umbat irridu naraw x'inhuma il-riski u x'inhuma l-benefiċċji. Dik hija l-unika ħaġa li wieħed jista' jagħmel. Bat inti għamilt mistoqsija interessanti ħafna dwar id-disponibilità ta' dan it-tilqim fl-Istati Membri Ewropej. Mill-bidu net niftakar li anki sa' mizmin il-Presidenza Franċiża konna tkellimna dwar il-ħżin ta' dan it-tilqim fl-Europa, fl-Unjoni Ewropea u l-Istati membri kollha qalu b'mod ċar illi huma kienu jippreferu li jkollhom l istokijiet tagħhom stess. U ma ridux li l-Unjoni Ewropea tagħmel dan minn flokom jew għalihom. Għalhekk kull ministru f'kull pajjiż irid jiddeċidi hu għal pajjiżu. Kemm għandhom kemm il-doża ta' din it-tilqima għandhom jordnaw. U hemm differenzi kbar bejn il-pajjiżi min iddeċieda li jordna tilqim għal kulħadd għal kull persuna oħrajn għal nofs il-popolazzjoni, oħrajn għal 20% tal-popolazzjoni. U hemm stati membri illi mordnaw xej. Allura aħna senħallu dawn l-istati membri jibqaw esposti għal din it-teddida żgur li le. L-isforz li qed nagħmel jien huwa U r-responsabilità tiegħi hija li jiena nikkoordina u nejn lil dawn l-istati membri biex ikollhom eh, xiri pubbliku biex jinxtraw dan eh, dawn id-dozi ta' tilqima. U bħalissa qegħdin inħejju dan, dan, dan din um, il-tende għal xi għaxar stati membri. Fl-istess ħin, stati membri illi ordnaw għat kbir ta' dozi Issa, peress li forsi joħroġ opinjoni mill- l-komunità xtifika illi doza waħda tkun biżejjed, għalissa qegħdin ngħidu illi hemm bżonn żewġ dożi, imma fl-istati uh, Uniti qegħdin jgħidu doza waħda biżejjed għax ma jużoda ma jżidux affarijiet oħra fil-tilqima tkun ikkonċentrata ħafna għalek huma qegħdin jgħidu li doza waħda hija biżejjed. Għandha mnejn anki hawnhekk inkunu nafu li doza waħda hija biżejjed. U fl-Unjoni Ewropea hemm pajjiżi li ordnaw ammonti kbar U wissa għedin jgħidu li huma lesti wkoll illi jbijaw parti mill-ammont, mill-kwantità li xtraw huma lil pajjiżi oħrajn. U wissa aħna qegħdin naraw kif se nagħmlu biex ikonna biżejjed dozi ta' din it-tilqima għal dawn l-10 stati membri li għattilkom. Issa, dwar il-fat il li l-annimali jistaw uh, jimirdu. Kienem Eh, irtizet sħaħ li kellhom dan il-virus fil-Kanada, fl australia fl-Arġentina u anki fl-Irlanda ta' fuq. Tlet irtizet fejn jitrabbew il-ħnieżer illi għandhom din il-marda imma hemm stqarrija konġunta li ħarġet f'Mejju mill-FAO, mill-OIE u WHO li fejn qed jgħidu illi dak it-tip ta' H1N1 ma jistax jgħaddi mill-annimal għal bniedem. Għalhekk il-fatt li wieħed jiekol il-laħam tal-majjal ma jkun qed ehm, ma jkollu ebda riskju li jimrat. Jiena mort iċ-Ċina u Eh, tkellimt mal awtoritajiet ċiniżi għaliex dawn kienu qegħdin ittellaw u inizlu jekk għandhom xi restrinġu jnaqsu l-importazzjoni tal-laħam tal-majjal mill-Unjoni Ewropea u jien għattilhom li huma jridu jirrispettaw l-obbligi internazzjonali tagħhom huma wkoll huma membri ta' l-organizzazzjonijiet internazzjonali illi ħarġu din l-istqarrija għalhekk huma jridu jirrispettaw l-obbligi tagħhom u huma weduni illi se jirrevedu d-deċiżjoni tagħhom żgur mhux se jirrestrinġu, mhux se jnaqsu eh, l-importazzjoni imma eh, xorta waħda wedun li id-deċiżjoni tagħhom se jirrevedu u se jerġgħu jaħsbu dwar dak li kienu qaluli. Fuq il-kwistjoni tal- eh, din l-influenza fit-30 ta' dan ix-xahar se norganizzaw konferenza bil-tema saħħa waħda. Jihdu sem fija veterinarji, tobba, biex jiddiskutu il rabta bejn l-infezzjonijiet illi jgħaddu mill-bniedem għall-annimali u mill-annimal għall-bniedem jekk xi ħadd minnkom huwa interessat nista' natikom id-dettalji sabiex tkunu tistgħu tattendu. Signora Lanu. Grazzi ħafna, Signora President, wara dak illi għada kif għalet il-Kommissarju, jina nishti najt il-dawk il-, um, illi jitkelmu bl-Inglis biex ma jsejħux din l-influenza swine flu imma jsejħula H1N1 għalli xekin inkomplu najdu la swine flu jibqaw siru rabtiet ma affarijiet li mandom xjaqsmu xejn. Nirrit nirrepeti żewġ affarijiet li semmet il-Kummissarju. Kontra dak li sar fi New York, eh, skużamni fl-Istati Uniti, eh, et najdu illi il-tilqim mux obbligatorju. Imma jiena terli li fimt illi mhux l-isptarijiet kollha jistaw jajdu jkunu jafu min ġim laqam u min le mill-personal mill-mediku eh, tagħhom. Huwa importanti li wieħed ikun jaf min tlaqam u min le forsi allura nżommu id-dar mhux biss it-tfal illi eh, biex ma jmorrux l-iskola imma anki l-infermiera ngħidulhom ma jmorrux l-isptar jekk huma ma tlaqmux. forsi tkun iktar eh, severa inti sinjura kommissarju mal-istati membri dwar dan. Inti għat jina mandiċ raġuni fej nibza illi din it-tilqima forsi mhix se tkun sikura, imma l-istati membri għandhom strateġija differenti ħafna fil-Olanda Et ngħidu li fl-ewwel tliet xhur ta' tqala assolutament ma tiġtinata tilqima u pajjiżi oħrajn qegħdin jgħidu hemm bżonn illi dawn il-persuni jitlaqmu. hemm pajjiżi oħrajn li ma jafux se jagħmlu ta' miflu oħrajn jiena rċevejt eh, irċevejt eh, e-mails minn organizzazzjonijiet u hemm organizzazzjonijiet li jridu jistħarġu każijiet ta' trabi illi jitwildu mejta minħabba propju dawn il-medicini jina nishti illi tajd li jinti mux bis minn min Londra u mux bis li tajdinna li il-kompetenzja tal-istati membri imma kullħat fl-Europa irrit jimxi f'direzzjoni waħda ċittadini u intelligenti bizzejiet li jiddeċidu huma u jekk jaraw jew jisimaw li fl-Olanda eh, il-nisa tqal mhux se jitlaqmu jekk ikunu għadhom fl-ewwel tliet xhur tal tqala tagħhom jistgħu jiddeċiedu illi ma jitlaqmux. L-aħħar punt. Inti jgħat illi inti eh, l-istess messaġġ jasal kullimkien fl-istess ġurnata jiena qed nibża illi Eh, illi għedin nibatu ħafna messaġġi konfliġenti illi jiena eh, niskanta jekk issa wara dak l-informazzjoni kollha, iċ-ċittadini se jiddeċiedu illi jitlaqmu. Grazzi ħafna, Sur President. Mistoqsija sempliċi, Signora Kummissarju. Hemm mediċini differenti disponibbli. Tista' tgħidli x'effett għandhom u fir-rigward ta' prezz. Kif tara il-bilanċ li jeżisti bejn sempliċi miżuri ta' iġene u il-prezz ta' tilqim. Inti xiftit Eh, staħbejt wara il-nuqqas ta' seta li għandha l-Kommissjoni fil-qasam ta' saħħa imma x'qed iwaqqafa l-Kommissjoni milli tniedi kampanja biex tqajjem kuxjenza dwar dawn l-affarijiet ma naħsibx li l-istati membri se jwaqfukom milli tagħmlu hekk u naħseb li dan ikun mezz effettiv ħafna ta' kif jintnefqu l-flus. Grazzi ħafna. Jiena għandi mistoqsija dwar waħda mit-tweġibiet li inti tajt Meta inti għat illi inti tafda l-emeja, ovvjament illi inti tafda l-emeja, minti r-wol tijak huwa differenti minn tal-emeja. Emeja trid t-identifika il-riski, tara xinu l benefiċċji imma huwa xolok eh, x-leġislazzjoni komunitarja oħra għandha tkun effettwata jekk fihom il-merkurju, il merkurju hemm rimedji oħrajn li jistgħu jkunu iktar eh, effettivi ma tistax inti sempliċement tajt iva illi naprova eh, napprova jew naqbel ma tistax ma tużawx din il-mentalità meta qed nitkellmu dwar l-efsa għaliex anki jekk xi ħaġa ma tkunx perikoluża mhux dejjem ikun hemm l-awtorizzazzjoni biex tintuża fil-prodotti tal-ikel. għalek eh, nittama illi eh, intom eh, taqsmu dawn iż-żewġ affarijiet l-analiżi tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju mhumiex l-istess. Ħalli nibda billi inwieġeb l-aħħar mistoqsija. Jiena nafda l emeja u nafda wkoll li CDC għax naf illi jagħmlu evalwazzjoni sħiħa. Għandhom il kapaċità għandhom l-arfin, l-informazzjoni meħtieġa biex jagħmlu evalwazzjoni kompluta dwar il-sikurezza ta' kull mediċina. Għalhekk twaqfu dawn l-aġenziji, mhux kemm biss inħadmu iktar nies, Aħna kellna bżonn dan l-appoġġ mill-komunità xjentifika sabiex inkunu nistgħu nagħmlu deċiżjonijiet tagħna. U jiena naf illi EMEA għamlet ukoll studju issa jgħidulkom huma stess imma għamlu studju wkoll dwar il-preżenza tal-Merkurju jiena minn xjentist u ma rix noqgħod nidħol fid-dettalji, imma naf illi huma kapaċi jwiġbukom fuq dan. Ovvjament huwa id-dmir tagħna illi namlu segwitu illi nkunu u koll lesti illi imbidlu d deċizjoni tagħna jekk jaslinna xi informazzjoni ikkun meta jkun illi tiġġustifika illi id-deċizjoni tagħna tinbidel għax il-tilqima pereżempju ma tkunx sikura bizzejiet. Issa dwar jekk it-tilqim għandux ikun obbligatorju jew le, jina naħseb illi din hija għazla illi il-persuna li l-individwu jrid jiddeċidi għalih innifsu. Aħna għandna dmir illi natu parir u se natu parir għabbażi tal-informazzjoni kollha illi aħna nkunu ġbarna. dana kollu ma nistax nobligaw li t-tobba biex jitlaqmu jekk dawn ma jridux jitlaqmu. kif għadt aktar kmieni hemm konsensus fl-Unjoni Ewropea uh, dwar il-gruppi li huma l-iktar uh, briskju. U din dawn, din, dawn il-kategoriji dawn il-gruppi jaqblu ma dak li tajt l-Organizzazzjoni Dinja tas saħħa dawk li għandhom problemi oħra tas saħħa nisa tqal u dawk illi jaħdmu fil-qasam tas saħħa Għalhekk il-parir tagħna huwa li dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa tobba, infermiera, eċetera, għandhom jitlaqmu. Imma mbagħad jiddependi minnhom jekk dawn jinsistu li ma jridux jitlaqmu ma nistgħux nobbligawhom. Ija, fimt illi intom tħossu li qegħdin nibatu messagġi differenti, imma il-messaġġi differenti mhux dejjem jindbatu mill-ministri infushom. Hemm ħafna nista' qegħdin jgħidu ħafna affarijiet. Kuljum li li tasal l-informazzjoni li għaddej xi studju eh, li qed isir f'dan il-pajjiż jew fil-pajjiż ieħor u dan l-istudju prova din jew dil ħaġa l-oħra. F'pajjiż ieħor qed isir studju simili jipprova xi ħaġa differenti. Ovvjament, meta dawn l-istudji jiġu pubblikati, jgħatu informazzjoni differenti, sinjali differenti li ċittadini u dan iwassal għal konfużjoni. Imma aħna għanna dawn l-aġenziji professjonali illi jiġbru din l-informazzjoni, jeżaminaw dawn l-istudji u jgħatu l-opinjoni tagħhom fuqhom. Imma kifat aktar kmieni aħna qegħdin naħsbu b'serjetà kbira dwar il-komunikazzjoni li aħna għandna mal-pubbliku. Din hija waħda mill-kwistjonijiet li aħna se niddiskutu fit-12 ta' Ottubru mal-Ministri tas-Saħħa kollha bil-possibilità illi huma jaqblu li ikonna komunikazzjoni konġunta għal 27 stat membri, stati membri fuq dawk l-affarijiet bażiċi Ja, Frau Kommissarin, vielen herzlichen Dank für die Antworten auf die vielen Fragen. Grazie ħafna, Signor Kommissarju, tal-tweġibiet li tajt għal dawk il-mistoqsijiet kollha kif tista' tara. Il-Kumitat interessat ħafna f'dan is-suġġett u naħseb illi nistana fis-27 stat membru għandhom ikollhom l-opportunità li huma jieħdu miżuri ta' prevenzjoni u li jkunu jistgħu jieħdu t-tilqima jekk ikun meħtieġ jekk dan ikun xieraq ġifri aħna din nistennew bil-ħarqa li konna din il-laqa tal-Ministri tas-Saħħa li ħassir fit-12 Ottubru nittamaw li mbagħad l-informazzjoni ħadd intbagħat u tingħata wkoll lill-pubbliku b'mod dirett u b'mod illi jista' jippermetti l-ċittadini kollha tas-27 stat membru sabiex ikunu informati b'dak li qed jiġri. Nirringrazzjakom il- Ringrazzjak tal-li ġejt tattendi din il-laqa issa rridu nkomplu fil-programm ta' Torn of Snar. Ringrazzjak għal darba fahren gleich weiter in der Tagesordnung und ähm, Tajjeb, melli għankomplu issa bl-agenda tagħna, il-punt li jmiss fl-agenda huwa l-iskambju ta' opinjonijiet mad direttur eżekuttiv tal-EMEA Thomas Lundgren, jekk joġbok, itlaw fuq fil-podju.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 Eżis kollegi jessan komplu bl-agenda tagħna għandna l-Sur Thomas Lundgren li huwa direttur eżekuttiv tal-EMEA nixtieq ningrazzja ħafna tal-li naqattawek magħna. Għanna għandek miegħek l-Sur Marco Cavaliere li huwa speċjalistu espert ukoll fuq is-suġġett li aħna ħankomplu diskutu issa. Warna f'sinar u jina nixtieq nilqa' lilek u lill-kollega tiegħek U nishtiq u koll nilqa s-sur mistiko, Giuseppe mistiko li jatawek u koll u l-Josef Fullerman li t tistax jattendi s-sur Lungren. inti stajt tisma id-dibattitu tagħna li għad kem kellna kien hemm xi ftit mistoqsijiet illi kienu drizzati lilek bħala espert fis-suġġett, però aħna nixtiew nisimgħu l-ewwel net tqarrija minn naħa tiegħek dwar x'taħseb inti fuq it-tilqima x'sibtu sissa u kif in is-sitwazzjoni. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur President, membri onorevoli, nixtieq ningrazzjakom l-ewwel net ta' din l-opportunità li qed ittuni sabiex nagħmlu skambju għandu skambju ta' opinjonijiet li jsir ta' kull sena. Jiena naħseb li dan Dinja l-ewwel darba li għadha hawnhekk hija hawnhekk mal-kumitat il-ġdid u nittama li kolli kooperazzjoni tajba ħafna magħkom bħalma kelli mal-kumitat ta' qabilkom. L-iskambju ta' opinjonijiet li kollna is-soltu aħna nużaw sabiex naraw x'ġara f'dan l-aħħar sena x'inna xinna nilħu nħarsu l qudiem lejn sena d-dieħla u naraw x'inhu l-isfidi prinċipali, però naturalment aħna din niffukaw did-darba fuq il-pandemija tal-influenza u um, din żgur li ħadd iddomina wkoll mezzi tax-xandir għax-xhur li ġejjin, però il-pandemija ukoll hija diffiċli din din l-istituzzjoni hija diffiċli u għandna wkoll l-awtoritajiet nazzjonali li jipreparaw jippreparaw irwieħhom għal ħafna snin. L-Aġenzija l mea bdiet il-preparamenti fis-sena 2003 u faslet il-gwida l-industrija fuq l-iżvilupp tat-tilqim kontra l-influenza pandemika u aħna provajna naraw kif se jkollna reviżjoni ta' malajr u l-approvazzjoni tat tilqim mal-pandemija tkun tkun ikkonfermata. Aħna konna kellna nħabtu ma ma xogħol verament diffiċli illi aħna nibdew proċess ta' reviżjoni xjentifiku li kellu jkun tajjeb u jimxi malajr ħafna. Aħna wkoll kellna nimplementaw kull konċett ta' mock-up kif eh, jgħat jissejjaħ din il-tilqima mock-up miex maħsuba li tintuża qabel mal-pandemija tkun konfermata il-virus kien identifikat u kien introdott ukoll f'din it-tilqima. L-istudji li saru skuraw li il-proċess ta' produzzjoni jaqbel ma l-standards ta' kwalità tagħna kif ukoll l-istudji qegħdin iħarsu lejn l sigurtà ta' dan it-tilqim u kemm jagħmluna im kemm jagħmluna imjuna l din il-marda. Dawn l-istudji inkludew kienu fuq madwar 8000 persuna inkluż l-adulti u anka suġġetti oħra bħat-tfal. Din it-tilqima mokap kienet kienet dizinjata sabiex fil-fatt tkun vera viċin il-tilqima li għanna bħalissa il-tilqima ħarija f'żewġ modi. L-ewwel net din kienet magħmula bil-metodu ta' preparament tal-virus u tini ħaġa il-mod ta' kif il-pazjenti jużaw din it-tilqima kienet l-istess ukoll speċjalment għal dawk in-nies li ma kellhomx protezzjoni kontra dan il-virus. Il il-proċess huwa simili ħafna għal dak li qed nużaw kull sena għall approvazzjoni tat-tilqima kontra l-influenza normali. U aħna n-esperjenzi għandna esperjenza twila ta' 20 ta' snin b'dawn b'dan it-tilqim kontra l-influenza normali. Kien hemm erba' tilqim li kienu approvati mill-komunità mis-sena 2007 l-Aġenzija rikomandat l-approvazzjoni ħalli jinbidlu xifti ta' affarijiet f'dawn it-tilqim tal-influenza fil-nar ħammis 24 ta' settembru. rija illi mamula minn Novartis u Pandemrix li hija mamula minn GlaxoSmithKline. It-tilqim qed jintużaw bħala kunċett moka pal darboħra huma rakkomandati li joħduhom l-adulti inkluż in-nisa tqal u tfal illi minn sitt xhur il fuq. Aħna nkomplu naħdmu ma' Baxter u fil-fatt ukoll preparajna opinjoni pożittiva wkoll għal preparament ta' tilqim Baxter ħajkollna wkoll proċedura bil-miktub mal-Kumitat Xjentifiku ġifieri nittamaw illi għada nkunu nistgħu anzi il-ġimgħa nkunu nistgħu nirdu d deċizjoni eh, fuq eh, nieħdu deċizjoni favur din it-tilqima ta' Baxter mbagħad irresqu għall-Kummissjoni nitamaw il-Kummissjoni mbagħad tkun tista' toħroġ il-permess għal din it-tilqima naħseb li dan isħa jsir il-ġimgħa d-dieħla. Is-suċċess ta' dan il-proċess juri illi is-sistemi tal mediċina Ewropej huma kapaċi illi waslu r-riżultati jekk huma jikkoperaw fil-qrib bil-qrib mill-qrib mal-Kummissjoni u mal-awtoritajiet kompetenti u mal-Aġenzija EMEA, it-trasparenza u l-informazzjoni huma parti importanti ħafna tal-mod ta' kif l-Aġenzija taħdem. Aħna għandna ħafna informazzjoni fuq is-sit tal-internet tagħna fejn hemm ħafna informazzjoni tistgħu issibuha f'kull lingwa tal-Unjoni Ewropea flimkien ma' informazzjoni oħra u, u anka dwar il-proċess tal riviżjoni u dokument li kien publikat dan l-aħħar dwar il-bażi xjentifika tal-parili li jettati l-Aġenzija tagħna. Din il-sit tal dan is-sit tal-internet qed ikun aġġornat fuq bażi regolari ħalli ninkludu riżultati tal-testijiet li tisiru dan l-aħħar. Malli dawn it-tilqim jibda jintuża kullimkien fl-Unjoni Ewropea, il-produtturi ħajkomplu jagħmlu xi ftit ta' analiżi u studji li huma ħadu pen li ħajkomplu jagħmluhom dawn ħajinkludu studji fuq sigurtà tat-tilqim li ħaj jeżaminaw 9,000 persuna li ħadu din it-tilqima ħalli jikkonfermaw is-sigurtà ta' dawn it-tilqim il-miżuri għandhom ikunu wkoll implementati ħalli aħna bekk din miżura ta' analiżi permezz tagħha nkunu nistgħu naraw li ma tilqim meta twassal għal liema effetti u fil-komunità aħna qegħdin ħeġġu l-kumpaniji sabiex li qed jipproduċu l-kumpaniji li qed jipproduċu dan it-tilqim sabiex jaħdmu bil-qrib mal awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Id-deċizjoni ta' kif aħna ħanużawhom dawn it-tilqim u l-minħantuhom dan jiddependi wkoll fuq l-identifikazzjoni tal-grupp li l-iktar qegħdin fir-riskju li jieħdu din l-influenza u anka flimkien ma' kampanji ta' tilqim nazzjonali aħna komplu natu l-pariru l-gwida li għanna bżon però deċizjoni dwar it-tilqim fl-aħħar mill-aħħar tibqa' fridejn l-awtoritajiet nazzjonali. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità wkoll sabiex nitkellem fuq suġġett ieħor li ġibit li l-attenzjoni. U intom tkellimtu dwaru miegħi wkoll meta tkellimt l-aħħar hawnhekk s-sena 2008 meta tkellimna fuq il- resistenza antibiotika. Lema u li e CDC publikaw riżultati fis-17 ta' settembru ta' sena ta' din is-sena ta' sena 2009 illi kien riżultat ta' żew ta' sentejn ta' ta' xogħol konġunt bejnietom dan ir-rapport fil-fatt s issibuh ukoll fuq is-sit tal-internet tagħna. il riżultati l huma pożittivi U laqas ma nistgħu nejdu li ma konniex qed nistennewhom, ir-riżultat prinċipali ġenerali dan ir-rapport kien li kien hemm li hemm differenza kbira bejn l-infezzjoni u din il-bakterja illi hija resistenti għal mediċina għad droga li qed nipproduċu aħna u l-iżvilupp fl-istess ħin ta' antibiotiċi ġodda sabiex aħna nippruvaw insolvu din il-problema. Aħna sib kien hemm ukoll riżultati li nħarġu mill-Aġenzija li jgħidu li hemm madwar 25,000 pazjenti illi imutu li mitu fl-Unjoni Ewropea minħabba infezzjoni, minħabba din il-bakterja li tirreżisti il-droga u hemm u fl-Unjoni Ewropea l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa jammontaw madwar 1.5 biljun euro fis-sena. il riżultat ta' dan ix-xogħol kien ippreżentat ukoll f'konferenza speċjali organizzata mill-Presidenza Svediża fis-17 ta' Settembru u l-informazzjoni batnija wkoll Kummissjoni Ewropea. Importanti ħafna illi jkollna strateġija globali u Ewropea u l-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea u l-CDC l-esti sabiex jappoġġawna fi strateġija bħal din ħalli aħna ikollna nimxu l-qoddim u nafu kol inizjattiva tittiġi wkoll fuq il-livell politiku. Jien qed nistenna wkoll il-Presidenza Svediża matul il- konsil ta' saħħa forsi tkun tista' tipproduċi riżoluzzjoni dwar dan is-suġġett. Jiena tabib u naf li hemm ħafna u ħafna mistoqsijiet Diġa smajt ftit minn daw il-mistoqsijiet u ma nafx jekk għandi ximur immedjatament ta' tweġiba tal-mistoqsijiet li smajt l-ewwel. Jew kelli jekk tixtieq li l-membri l ewel Grazzi ħafna Sur Lundgren tal-informazzjoni. Naħseb li issa nistgħu ngħaddu għal dawk il-membri tal komitat li għandhom mistoqsijiet Umbat forsi aħna nistaw nerġaw nrispondu daw it-tweġibit iktar tard. Grazzi, Sir President. Malaj, malaj. Naħseb l-aħjar ħaġa jalli konna informazzjoni tajba mill-fonti tajba, grazzi tal-qijat maħna Sir Longren hija idea tajba li aħna qegħdin nużaw proċedura aċċellerata għal tqejt fis-suq ta' dan it-tilqim ma nistgħux naħlu l-ħin xija situazzjoni sitwazzjoni urġenti U dawn il-proċeduri rridu jintużaw ukoll għal mediċini kollha b'mod ġenerali għalix jekk aħna se konna medicina li se jkollu autorizzazzjoni, peress li jkun ġdid dan ifisser illi huwa importanti illi nkunu nistgħu nużaw mala kemm jista' jkun. Jiena nixtieq nagħmilek mistoqsija dwar id-dożi għaliex id-dozi ta' din it-tilqima fl-opinjoni tiegħek. Intom qegħdin taħsbu li se jkun hemm bżonn doza waħda għaliex fil-modi għata pajjiżi qalu li se jkun hemm bżonn ta' żewġ dozi għalhekk ordnaw żewġ dozi għal kull abitant f'pajjiżhom x'se nagħmlu bil-tilqim iż naħseb li jista' jintuża fil-qafas ta' solidarjetà internazzjonali, ma tista' tgħidilna aktar dwar dan u mbagħad mistoqsija li jiena se nagħmilek imma se jirrepetulek ħafna kollegi. Tista' tgħidilna eh, iktar dwar dawn l-affarijiet li qegħdin jiżdiedu l-ingredjenti miżjuda mal-tilqim U ovvjament ir-riskju eh, eh, eh, tilqima bla riski xej ma teżistix imma xider illi il-riski li jistaw ikunu marbutin mal dan it-tilqima u il-prezenza tal-prodotti li qegħdin jiżdiedu mal-ingredienti essenzjali tal-din it-tilqima. Grazzi, Signora Grostet, Signora Dagma Grosperent. Um, Grazzi ħafna, President. Wara dak li qalet il-kollega Grostet u dak li qalu diġa bosta kollegi, l-Komissarju Vassilju forsi ma kienx il-kompetenza ta' Sinjura Vassilju, però forsi inti tista' tgħidilna daqsxejn iktar, jiena naħseb li aħjar tispjegana daqsxejn iktar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għal farmaceutiċi li għandha bażi legali u m'għandha xejn x'taqsam ma' dak il-kumpaniji deċidu weħidhom. Hemm proċedura legali, hemm ċertu rekwiżiti li kienu stabiliti anke minn naħa tal-Parlament Ewropew u aħna nixtru ngħidu wkoll li ma nistgħux naċċettaw li jkun hemm riskju għas-saħħa pubbliku pubblika. Forsi tista' tgħidilna daqsxejn kif aħna nistgħu intaffu l-biża tal-ċittadini tagħna. xa jistennew, xandom jistennew, nistana jista jkunem li kunem effetti sekundari li mhumiex qed jistennew? Li huma iktar mill-li dak is-soltu u meta jieħdu pereżempju t-tilqima tal-influenza normali. Aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn it-tilqima tal-influenza l-influenza normali, l-influenza tal-H1N1 namlu differenza bejnietom. U anka kontra l-influenza ta' ħnizer li mhux suppost għandni ngħidha, però jiena naħseb li l-influenza tal-H1N1 hija problema u l-istati membri jasbu illi forsi hemm xi stati membri li jaħsbu li aħjar kieku n-nies ma joħdux tintilqim minħabba li jista' jkun hemm xi effetti sekondarji li mhumiex mixtieqa. Mux jien biss, iżda anka l-kollegi diġa tkellmu dwar dan is-suġġett dan l-aħħar ħames jew sitt snin. U aħna dejjem għedna li hemm problemi kbar f'dak li għandu x'jaqsam is-sistemi antimikrobiotiċi u l-antibiotiċi. Aħna għandna bżonn li jkollna mediċina li tkun rezistenti u tfejja dawn l-infezzjonijiet. Aħna nafu li ċertu sptarijiet għandhom fil-fatt ammont ta' batteri li huma rezistenti għal mediċina u għad-drogi. Nafu li hemm xi nies li jekk pereżempju l-infermiera jew tobba illi jkunu infettati m'għandhomx jaħdmu iktar fl-isptarijiet aħna naħsbu Uħna aħna nafu illi jenna daw il-problemi fl-isperijiet tagħna, però nafu wkoll illi jekk aħna nixtiequ niżviluppaw antibiotiċi ġodda l-industrija tagħna din ma tinteressahomx. Ma ħsibx li għandna bżonn ta' inċentiv jew azzjoni min-naħa ta' Presidenza Svediża jiena napprezza li inti bħala ċittadin svediz fil-fat kellim daqsek u semmejt bosta drabi l-Presidenza Svediza, però jiena naħseb li huma bażikament għandhom jgħidulna jekk aħna għanni x'anatu samples sal proċedura ta' l-autorizzazzjoni x'għandna nagħmlu hemm ħafna possibiltajiet, però rridu niskuraw li l-industrija tal-farmaceutiċi um, għandha tipproduċi dawn l-affarijiet li forsi mhux ħajwaslu għal li ikbar. Merci pour ces bonnes questions. Grazzi għal dawk il-mistoqsijiet rilevanti ħafna, Signora Pilar Ayuso. Muchas gracias, Signora President. Grazzi ħafna, President. Jena xtin ringrazzja d-direttur tal-IMEA, jena ħan fil-qosor ħafna Nixtieq li nikkummenta f'waħda mill-mistoqsijiet ta' Sinjori Bernd dwar is-sigurtà ta' dan it-tilqim u l-garanzija li mhux ħajkun hemm effetti sekondarji ta' din it-tilqim. Aħna nafu li dawk li jaħdmu fl-isptarijiet jafu x'numa l-effetti sekondarji u jista' jkun li jirrifjutaw li jieħdu dan it-tilqim. U aħna nafu l-effetti sekundarji li kellha t-tilqima meta kienet introdotta fl-1976 dar kien kellna diġà każ ta' influenza tal-ħnieżer u t-tilqima li qed tkun iżviluppata issa l il-ġinota hija simili ħafna bħal dak ta' dak iż-żmien tal-1976 u għalhekk naturalment l-infermiera u t-tobba huma mankwetati Intom ukoll analizzajtu x'jistgħu jkunu wkoll l-effetti neuroloġiċi? U nixtieq ukoll insaqsik x'taħseb dwar it-tilqima li tingħata għal żgħażagħ li għandhom inqas minn atfal li għandhom inqas minn 14 sena. Grazie. Merci, vous avez terminé? merci. Grazie, spiċċajt. Jina mort eh, fuq l-internet, fuq il-website ta'kom u għadni infittex dawn eh, l-ingredienti li qegħdin jiżdiedu. Jiena qed insib l-ingredienti attivi imma l-affarijiet li qegħdin jiżdiedu magħhom m'hemmx. It-tumer sol huwa l-merkurju fil-fatt imma xejn fuq eh, l-affarijiet li qegħdin jiżdiedu. Għalhekk jiena mort staqsejt il-Novartis u huma għallunna li eh, l-aluminium seta' jkollu l-effetti negattivi u għalek għamlu l-iskwalen li huwa zejt mill-fwiet tal-klib il-bahar. Naħseb li issa dal-waqt jisparixxu il-klib il-bahar. Mela, xinu ma l-effetti negattivi ta' dan eh, eh, l-element? Mela, waqt il-gwerra tal-golf kienem Eh, il-soldati li mardu għaliex minħabba din is-sustanza. Tini ħaġa fuq Baxter. Jiena rajt l-ilment li sar minn ġurnalist fuq il-tilqim illi eh, sar s-sena li għaddiet. Intom eh, kelkomx intervent fuq dan din it-tilqima? Intom din il-kumpanija din il-tilqima illi saret u ġi distribuita fir Repubblika Ċeka xtafu dwar dan u xamiltu u Tillet ħaġa, il-kwestjonarju dwar l-użu meta l-infermiera u t-tobba se jlaqmu l-tfal, l-nisa tqal, etc. Intom ħsibtu illi f'din il-kwestjonarju eh, jekk il-, -il Eh, eh, jekk it-tfal u miex allerġiċi għal proteini ta' tiġieċ. Hemm informazzjoni dwar dan fil-kwestjonarju u mbagħad dwar l-istrateġija meta ħarġet din eh, tilqima kien 29, skużawni, l-24 ta' april ta' din is-sena. Najdu rridu nevitaw li kunem pandemija li kunem 30% tal- tal-ċittadini illi kollom din il-marda. Dawn kienu Issa qegħdin naraw li mill-Awstralja din marret l-Arġentina. Fl-Awstralja hemm 20 miljun persuna minn dawn laqas 5% ma ħaduha u hemm xi mijiet ta' persuni li mietu. Imma meta wieħed iqabbel dawn iċ-ċifri mal influwenza influenza staġjonali li ejjo imutu ħafna iktar. Eh, fl argentina xi 40,000 illi eh, abdu eh, illi ħadu din il- l-influenza issa b'dak illi aħna nafu ma nistax niġu lura għal affarijiet iktar loġiċi u ngħidu il-virus qiegħed fl-Ewropa jeżisti fi Franza, Franza huwa fost il-pajjiżi li għandhom l-iktar każijiet bħalissa hija influenza illi mhix eh, qed tagħmel ħsara għallek memx għalfejn li kunem til tal-massa imma fil-dawk persuni li jamlu parti mill-gruppi ta' riskju dawk il nies li għandhom problemi bil-kliwi li huma uh, eh, obezi, eċetera, dawn allura huma għandhom iktar riskju u jridu jitlaqmu. Bħalissa til-ima għall-influenza staġjonali ma fiex eh, ingredienti miżjuda fil-waqt dik tal-lakka wieħed enne wieħed fija ehm, ingredienti miżjuda. Issa jena nixtieq nkun naf x'inti x'taħseb dwar din it-tilqima b'dawn l-affarijiet miżjuda fija u dik ta' ehm, tilqima mingħajr dawn l-ingredienti miżjuda fija. Sur Langren forsi tixtieq twieġeb? Grazzi ħafna dawn id-domandi. L-ewwel nett nixtieq nagħti perspettiva ta' ta' ħin. Mela, il-pandemija bdiet l 24 ta' April u s-sejla d-dejja ftit xhur l-strain identifikata mid WHO meta starrit li għaw pandemija, nasib li kien f'Mejju, mbagħad f'Ġunju kellna tip ieħor. Ridna li niproduċu dan it-tip ta' H1N1 biex ma jkomplix jevolvi. U għalhekk huwa ovvju li m'għandniex informazzjoni klinika għaliex dan it-tip ġi skopert dan l-aħħar u għalhekk Din hija raġuni għal fejn m'għandniex informazzjoni klinika fuq it-tilqim li għandna llum u li approvajna. Aħna konna kemm xejn fortunati fl-Ewropa għaliex stabilejna din dan il-kunċett ta' tilqim mock-up. Għandna tilqima li kienet prodotta b'proċedura ta' manifatturar b'saħħitha, kellna tilqima li ġiet provata eh, b'tip simili tal-influenza ta' tjur u għalhekk għandna d-dejta kollha meħtieġa sabiex nestrapolaw l-arfin li għandna minn din minn dawn il-provi kliniċi sa dan it-tip u din it-tilqima ġdida li għandna issa. Din hija xi ħaġa li nagħmlu kull sena bl-influenza staġjonali u għalhekk din ma tiġ titħares bħala eh, tilqima kompletament ġdida. Hija ftit jew wisq telqima ta' influenza staġjonali, s għandna tip partikolari li aħna kemm xejn nafu li l-popolazzjoni ftit inġenwa dwarha. Dan permettina joħroġ noħorġu data klinika fuq din il-tip li għandna bħalissa fuq il-riskju li qed nieħdu li ndawmu din id-deċiżjoni biex impoġġu fuq is-suq din il tilqima meta mqabbla li mpoġġuha fil- fis-suq mill-ewwel jiena nista' ngħid li meta konna nagħmlu dawn il-kalkoli nkun qed nagħmlu stimi fejn nqablu l-benefiċċju u r-riski qabel ma npoġġu l-prodott fuq is-suq. Aħna qabel nistgħu nqabluha ma' sitwazzjoni meta nistennew biex ikonna l-aqwa dejta miġbura. L-effett ta' tilqim huwa minimu meta mqabbel ma dawk in-nies li huma li ħajkunu effettwati meta jkunu qegħdin għadhom qed jistennew għal tilqima u forsi ħajmutu minn din il-pandemija. Din hija l-interpretazzjoni tal-benefiċċji ta' tilqim li tieħdet minn l-awditorju kollha fid-dinja inkluż l-entità tal-WHO, inkluż il-Kummissjoni, il-Ċentru Ewropew għal kontroll tal-Mart u istituzzjonijiet tas-saħħa madwar id-dinja oħra. Ridna naraw x'inhu l-benefiċċji u l-possibilitajiet ta' riski li kollok effetti sekundari permezz ta' din it-tilqima, għalhekk naħseb li din hija importanti li nkunu nafu l-affarijiet kif huma. Dagnar Berend staqsit dwar il-proċedura għall-autorizzazzjoni ta' marketing u nista' naqbel miegħek li għandna proċedura stretta ħafna dwar kif natu din l-approvazzjoni din l-autorizzazzjoni dwar il-mediċini fl-Unjoni Ewropea u nista' ngħid li l-industrija tal-mediċini m'għandix eh, iljed fuq dan aħna għadin niddeklina, mux għat naċċettaw kważi xi 20% mill-applikazzjonijiet li jidħlu fl-EMEA għall-autorizzazzjoni fuq issu u għalhekk hija proċedura b'saħħitha ħafna li napplikaw hemmhekk. Naqbel dwar xi domandi dwar id dozi, rġevej xi domandi hija doza waħda jew żewġ dozi. Ir-rakkomandazzjoni għall-issa hija bbażata fuq l-esperjenza li kellna dwar id dożi fuq li hija bażata fuq l-estrapolazzjoni tat tip H5N1 u huma mill-arfin li għandhom mill-provi kliniċi li kellna fuq it-tilqima tal-mokap aħna ġi indikat li jenna li jridu żewġ dozi. Ovvjament għat l provi kliniċi li għadhom għaddejjin bħalissa u kull jum edin nistennew ir-riżultati minn dawn il-provi kliniċi. La darba jkonna dejta b'saħħitha dwar id-dozi, il-Kumitat ħajerġa' ħares din il-kwistjoni jekk hux doża jew tnejn u mbagħad noħorġu b'rakkomandazzjoni ġdida dwar id-doża. Dwar il-kimiċi miżjuda u aħna għandna esperjenza kbira dwar dawn il-kimiċi miżjuda u hemm ħafna benefiċċji pożittivi l-ewwel nett nistgħu innaqsu l-livell ta' l-antivirus li nitfaw fit-tilqima tista' tnaqqasha kważi berba darbiet meta mqabbla ma tilqima bla kimiċi miżjuda. U din naħseb li hija kunċett importanti ħafna meta jkollok pandem eh, influenza pandemika li hija importanti ħafna, hija serja ħafna u hija importanti tant li għandek bżonn it-tilqim. Għalhekk jekk ikollok erba' darbit aktar doża, mhux se jkollok il-possibilità li tilħaq n nies kollha li jeħtieġu il-tilqim. Għalhekk naqblu aktar b'dan l approċċ għalhekk hemm aspetti pozittivi tal-kimiċi miżjuda u għalhekk qed jintużaw b'mod wiesa mhux biss fit-tilqima għall-influenza u għall-pandemija iżda jintużaw tilqim oħra. Dan fir-rigward dawn il-kimiċi miżjuda m'hemmx kimiċi perikolużi skwalini hija eh, sustanza li tinsab naturalment fil- eh, fil-membrana ta' ċelluli tagħna f'ġisimna u għalhekk hija sustanza ta' klorin. Fil-tilqim eh, tal-GSK, tal sa' jużaw sustanzi li huma nistgħu nsibuhom naturalment fil-ġisem ukoll, għalhekk mhumiex eh, jagħtu l-indukazzjonijiet li jistgħu jwaslu għal ħsara meta jiġu mintużati mill-bniedem. Kien hemm mistoqsija oħra dwar is-sigurtà meta nirreferu għal dak li ġara fl-1976 fl-Istati Uniti u nixtieq nisħaq li kien hemm tilqim kompletament differenti li ġie prodott dak iż-żmien u qatt ma ntwera li kien hemm rabta bejn dawn l-effetti sekondarji neuroloġiċi u tilqima dak iż-żmien. Madana kollu kienet ta' tip akka wieħed għandna wieħed u kellna tipi simili għal ħafna snin ta' din l-influenza. U din qatt ma ġiet ripetuta wara dak il-każ tal-1976 fl-Stati Uniti. Ovvjament rajna x'kienu r-riski, rajna x'inhu ma l-benefiċċji b'dawn it-tilqim. Ma dana kollu huwa importanti ħafna u jiena sħaqtu dan fl-introduzzjoni tiegħi li jkollna sistema ta' segwitu b'saħħitha sabiex naraw jekk hemmx effetti sekondarji da darba dawn joħorġu jekk joħorġu. Jekk ikun hemm dawn l-effetti sekondarji rridu eh, rridu jkollna li tilqim fost il-popolazzjoni biex nkunu nistgħu niskopru li hemm effetti sekondarji. U għalhekk tesponi parti kbira tal-popolazzjoni qabel ma tista' issib dawn l-effetti sekundarji. Iżda mhux qed nistennew li jkun hemm effetti sekundarji, ma dan ukoll huwa minna sistema ta' segwitu ta' autorizzazzjoni ta' wara eh, li dawn il-tilqim joħroġ fis-suq u nixtieq nisħaq ukoll li din studju ta' segwitu fuq l-użu tal-tilqim fir-realtà klinika fil-fatt mhijiex xi ħaġa li qed tisseħ biss fl-Unjoni Ewropea, għandna kollaborazzjoni rib ħafna mal-qbija tad-dinja mal-awtoritajiet tal-Istati Uniti u l-awtoritajiet oħra madwar id-dinja. Anki l-awtorità tal-Awstralja li ovvjament kellhom eh, l-influenza tal-pandemija peress li diġa jinsabu fi xitwa. Fuq id-doza tkellimt, tkellimt ukoll fuq il-klimiċi miżjuda fuq il-kas tal-1976 fl-Istati Uniti. Kwistjoni oħra li tqajmet kienet fuq il-reazzjonijiet tal-allerġiji. Iva, semma fil-SPC, fl informazzjoni tal-prodott, li min huwa allerġiku għal proteina tal-bajt u l-bajt ma jistax jieħu dawn il-tilqim u ovvjament it-tabib rrit jiġi konsultat dejjem mbagħad ta' kompetenza ta' tabib jekk il-pazjent għandu xieħu it-tilqim jew le. Dan ġi inkluż diġà fl-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott ta' din tip ta' tilqim. Kien hemm ukoll il-kwistjoni ta' Baxter u diġà kien hemm problema ta' manifatturar minn ta' Baxter ħaresna mill-qrib lejn din is-sitwazzjoni u ħadna ukoll in konsiderazzjoni dan dan il-fatt u kellna l-ekspezzjonijiet oħrajn sabiex nkunu 100% siguri li l-produzzjoni hija 100% standard. U dan kien il-każ u għalhekk aħna eh, qed nistennew li konna opinjoni pożittiva iktar tard din il-ġimgħa fuq ir-rigward il-Baxter. Kwistjoni oħra li tqajmet hija l-reżistenza tal-antibiotiċi u ta' bilħaq jekk l-industrija titpoġġi mijiet ta' dollari għal riċerka ovvjament ħaj jitrodolhom il-flus lura. Jekk le ħajpoġġu jinvestu l-flus x'imkien ieħor din hija l-problema. Jekk nkunu rridu eh, antibiotiku ġdid, ma nkunux irridu għom jizawa ħalli nkunu nistaw nitrattawa għal dawk it-tip ta' batteri li huma rezistenti għall antibiotiċi stess. U għalhekk ma jkunx hemm is-suq meħtieġ biex ikun hemm antibiotiku ġdid. Ovvjament huwa diffiċli ħafna li jkun hemm eh, żvilupp ta' antibiotiċi ġodda għax din hija spiża enormi u għalhekk hemm meħtieġa li jkun hemm inċentivi għall-industrija farmaceutika biex ikunu jistgħu jiżviluppaw antibiotiċi ġodda. Naħseb li dan ġie diskuss fil-laqgħa tal-Presidenza Svediża u naħseb li ġie diskussa wkoll waqt il-laqgħa informali tal-Ministri tas-Saħħa fi Svezja u naħseb li l-Presidenza Svediża probabbilment se toħroġ proposta kif ħadd tifronta din il-kwistjoni. Jien għandi l-idejat propri ta' kif nagħmel dawn l-affarijiet iżda aħna maħniex bħala qegħdin hemm biex nagħmlu l-politika allura mhux se nindaħal f'dawn l-affarijiet. Grazzi, direttur sur leasing. Grazzi, Signora President. Grazzi, Sir Lundgren. Xi domanda jew tnejn? Tkellimt dwar l-allerġiji relatati mal-proteina tal-bajt u l-bajt, iżda hemm kwistjonijiet oħra, hemm eh, nies li għandhom allerġiji oħrajn jew għandha x'taqsam biss mal-awtorizzazzjoni u l limitazzjoni. Fir rigward id-domanda l-oħra dwar il- tilqim u n-nisa tqal hemm xi restrizzjoni li għandha x'taqsam mal-awtorizzazzjoni tat-tilqim tina tweġiba ċara dwar din il-kwistjoni għaliex aħna bħala membri tal-kumitat. Diġà aħna konfużi minħabba l-aħħar eh, messaġġi li nħarġu. Allura din ħatibqa' problema. Jekk ma jkollniex idea ċara dwar il-gruppi ta' riskju, aħna aħseb wara kemm ħajkollhom l-idejat konfużi il l pubbliku barra minn hawnhekk. Nafu li hemm limitazzjonijiet fuq l-awtorizzazzjonijiet, iżda hemm gruppi ta' popolazzjonijiet fejn il-tilqim ma japplikax, fejn l-awtorizzazzjoni ma tapplikax, u allura xi ngħidu dwar it-tfal u nisa tqal. l autorizzazzjoni hija valida għalihom ukoll fir-rigward it-tilqim, imbagħad nixtieq ngħaddi għal trattament ta' pereżempju prattiċi ta' antiviruses bħat Tamiflu dawn jitrattaw il-parti ta' fuq tal-virus, il-kapsjul, mbagħad eh, naraw anki il-trattament fil-tfal u trabi. Il-ċittadini mhux dejjem jieħdu il-doza kif suppost u bil procedura meħtieġa. Nemmen li għanna ikonna il-forma normali li ġenituri huma eh, mdorjin bihom jiġifieri l-mediċina normali jew nkella il pilloli il-pazjenti mhux dejjem jifmu il-medicina li jkunet jihdu ma stess, il-lingwa tal-trattament li kollom bżonn u għalhekk naħseb li din hija xi ħaġa li m'għandniex nimponu. Irid ikollna mod komuni kif il-pazjenti jamministraw dawn l-affarijiet. Grazzi, grazzi. Eh, Liza, issa Sinjura, l-kellim li mis. Grazzi. Din m'għandix taqsam eżattament mal-kwistjoni tal-influenza, da xi ħaġa li ħarġet fix xandir. U s-sur Lundgren jista' jiċċara forsi. Din il-ġimgħa tifla mietet fl-iskola fir-Renju Unit ftit sigħat eh, ħafna sigħat wara l-tilqim Serverix. Eh, Ma nafux jekk hemmx rabta bejn it-tilqim u l-mod ta' din it-tifla. It-tobba qalu li kien hemm xi kundizzjonijiet iżda ma nafux jekk hemm rabta ma' din it-tilqima. Xi gazzetti u ġurnalisti qegħdin jiktbu li l-kimiċi miżjuda li intuża fil servrix f'dan il-tilqim huwa l istess li għat-tilqim li qed tipproponu issa dan huwa l-każ jekk jogħġbok? Il-mikrofonu għal-President jek Naħseb li din hija l-aħħar domanda jekk qed nara sew. Jekk jogħġbok mela forsi tista' twieġeb għal dawn l-aħħar żewġ domandi mbagħad nistgħu nagħmlu konklużjoni. Grazzi dwar il-kwistjoni ta' Serverix nista' nikkonferma li mhix l-istess kimika miżjuda fiż-żewġ tal imit li qed nippromonu, hemm kimika miżjuda li hija differenti iżda ħadna nota ta' dan u ta' bilħaq għamlu rapport tal-effett sekundarju dwar dan il-każ partikolari u tinħarsu lejh bħalissa. Iżda rridu niftakru li dawn it-tip ta' tilqim inata miljuni ta' dozi qabel u qatt ma kellna każ bħal dan. U għalhekk irridu nistudjaw dan il-każ bir-raqqa biex naraw jekk hemm xrabta mat-tilqim jew inkella le. Mbagħad kien hemm il-kwistjoni dwar it-temiflu iva naqbel miegħek li ehm, diffikultà meta nittrattaw it-tfal, iżda naħseb dan il-kumitat kellna diskussjoni ġimgħa li għaddiet dwar dan u naħseb issa provajna l- l-applikazzjoni ta' temiflu għat-tfal ta' inqas minn 6 xhur ta' leta ta' ta', ta inqas minn 6 xhur kif ukoll ta' inqas minn sena. Għalhekk nżinna niżinna l-età sabiex nirrakkomandaw it-temiflu. Dan huwa diffiċli ħafna peress li m'għandniex formulazzjoni minn tabib ta' tfal biex ikun hemm konformità dwar dan Mod parallel il-Kummissjoni għamlet istruzzjonijiet biex tipprepara il-tobba u l-ispiżjara għal formulazzjoni tal-pilloli ta' tamiflu u taw din il-formulazzjoni u dawn id-direttivi anki għat-tfal ta' taħt l-età ta' sena. Sakemm ma jkun hemmx formulazzjoni ta' tabib ta' tfal, naħseb li dan ħajkun hemm problema bil-konformità u naħseb li hawnhekk jista' jkun il-każ li nużaw l-arfin tal-ispiżjara f'dawn f'din il-formulazzjoni. Ma nafx il l-sitwazzjoni eh, ma l-kull stat membru, iżda naħseb li dan huwa l-aqwa mod sabiex ikonna l-aqwa formulazzjoni. Dak fuq it-tamiflu, mbagħad nistgħu ntemmu r-rakkomandazzjoni dwar it-tfal u nisat u għaw forse nista' għaddi l-kelma l-espert Marco Cavalieri li tikom eh, il-għala ħadna din id-deċiżjoni dwar in-nisa tqal u tfal. Grazzi, Thomas. Fir-rigward it-tfal, ir-rekomendazzjoni li ġiet inkluża fil-formazzjoni ta' dan il-proġett ta' dan il-prodott ġiet mill larfin li kellna mit-telqim tal-mockup ġifiri mill akka 5 n 1 għal eh, Sitra u Pandemrix u daw kienu l-bazi ta' rakkomandazzjoni li diġa issa daħlu għad tip akka 1 n Fir-rigward restrizzjonijiet ta' effetti sekundari, il-Kummissjoni għattajt li għatfall ta' inqas minn 6 xhur mhix possibbli li nagħmlu rakkomandazzjoni u għalhekk għal din l eta mhix possibbli li nagħmlu rakkomandazzjoni għax ta' bilħaq m'għandniex daqshekk esperjenza dwar tilqim tal-influenza staġjonali u għalhekk huwa diffiċli noħorġu b'konklużjoni mingħajr arba jkollna informazzjoni klinika għal dan il-grupp. L-informazzjoni għal sidra kienet tajba ħafna għax Eh, fil-rigward it-tip ta' H5 N1 il-tfal ta' taħt 17 sena kellhom effetti simili. Fil-rigward Pandemrix l-età kienet bej 3 u 9 snin u skont il-data miġbura bil-H5 n bil-żewġ dozi ta' nofs doza kull waħda taw riżultati pożittivi u l-SPC semmit dan din il-metodu bħala l-aqwa metodu kemm bejn it-tlieta sa' disa snin kif ukoll mis-sitt xhur sa, eh, sena bħala età tfal Iż-żewġ dożi għadhom ikunu rakkomandati u s-sigurta li ġiet miġbura u l-informazzjoni li ġiet miġbura turi li dini importanti ħafna speċjalment fir rigward it-tfal minn 10 sa 12 sena. Din hija dak li nafu bħalissa dwar it-tfal u din hija l-bażi għal konklużjoni li l-CMP ħarġet propju issa. Dak li nafu fil rigward it-tfal huwa li minn provi ta' neuroloġiċi fit-nisa tqal jider li hemm rabta li ħatkun differenti bejn tipu ieħor tal-viruses huwa possibbli li noħorġu estrapolazzjoni iżda m'għandniex biżejjed eh, provi kliniċi fuq rigward in-nisa tqal fil-Stati Uniti hemm eżempji, pereżempju żewġ miljun persuna ta' żewġ persuna tqila, żewġ miljun persuna tqila ingħatat il-tilqim fl-2005 u dan jiżdied man numru ta' studi li ġew mamula fuq l-annimali fil-qasam ta' tossikoloġija u għalhekk m'hemm l-ebda bażi li li twassalna biex naħsbu li din it-tilqima mhix tajba nisa tqal. Huwa importanti ħafna li l ikun hemm vaġilanza tal-farmakoloġija. l ila taħdem flimkien mal-produtturi mal-ECDC u networks Ewropej oħrajn sabiex eh, twaqqaf eh, eh, reġistri u networks bħal Eurocat tal-abnormalitajiet konġenitali sabiex niġru bizzejiet informazzjoni e kif din il-tilqima se tiġi użata ma' dawn il-gruppi partikolari. Iva u biex nala nistanajt ukoll illi issa għanna opinjonijiet pozittivi għatlet til-imiet mock-up u issa jibda xol ta' veru meta jisir is-segwitu ta' dan it-tilqim meta jibdew jingħataw. Aħna se nagħmlu da kollu li nistaw fl-EMEA sabiex ikonna sistema li eh, ta' reazzjoni mal-lajr biex nindunaw eh, bil eh, bl-effetti negattivi li jista' jkollhom dawn il-tilqimiet. Eh, Ovvjament jekk aħna naraw li qed ikun hemm xi effetti partikolarment negattivi fuq it-tfal jew in-nisa tqal, aħna eh, inbidlu l-opinjoni tagħna u ninformaw il-daw kollha involuti. Grazzi ħafna tajt il-President. Eh, Sur Istikox ta' ukoll eh, jintervjeni rappresentant tal-Aġenzija wkoll grazzi President bħala ex membru ta' dan il kumitat jiena gburi u eh, meta wieħed jisma xi mistoqsijiet li saru hawnhekk nirringrazzja lis sur eh, Sinjura Grostet, il-Pilar Ajus, Peter Rees u oħrajn u jiena Eh, se nitkellem dwar xi suġġetti speċifiċi li semmew huma, imma jiena rrid peress li jiena wkoll membru tal-Kumitat Xjentifiku nixti nirringrazzjako għal dan il, din il-network ta' eccellenza li teżisti fl-Europa għalhekk nirringrazzja l-pajjiżi kollha għal kontribut tagħhom ta' tant esperti, tant persuni li qegħdin jaħdmu lejl u nar u rrid nikwota lil xi ħadd bħal Rika Badi illi huwa eh, Thomas Almstron tal-Svezja, Ie Henderson mill-Renju Unit, Barbara Van Zieten mill-Olanda. Dana flimkien ma' ħafna oħrajn u il-membri tal-parlament għandhom ikunu gburin illi għandhom nis ta' sekki kwalifikati li jaħdmu. U dejjem irrid ikunem hemm użu attent dwar l-effetti negattivi tal-tilqima mock-up irridu noqogħdu attenti aħna għanna res, ta, tajna responsabilità u l-fiduċja lill membri u rridu jfasslu strateġija u joħolqu kategorija għal dawk li għandhom iktar riskju, dak li għandhom riskju kbir u hekk kif imbagħad ikollna iktar informazzjoni u wkoll lill-membri l-oħrajn tal-popolazzjoni ngħid ukoll illi rridu nevitaw il-paniku il u l-allarmizmu għaliex diġà jekk wieħed jara il-medja il qegħdin jallarmaw il-popolazzjoni il-tilqima għabbażi tal-informazzjoni li għandna hija tilqima sikura fuq dan nistgħu nserħu moħħna. U għal dak li jirrigwarda li skwalin eh, skwalin eh, jiproduċi l-kolesterol, ġifiri muwiex xi velenu huwa huwa zejt illi saħħaħ il-propietajiet il omogenetiċi tal-ima. Unbatem it-tiomersal il-ethyl mercury u vera li jista' jkun perikolus għaliex huwa neurotossiku u nafu li meta ninjettaħ fil-moħħ dan il, eh, dan il-metal il jikkawża neurotossiċità imma l-ammont li hemm fid-dożi li se nagħtu tant huwa l-ammont żgħir 25 mg u jina li ħassibni iktar huwa flikel għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu biss dwar żewġ dożi ta' 25 mikrogramm li muwa xej fil-waqt li fil-prodotti tal-ikel il-Kumitat tal-Ambjent għandu jkun jaf dan. Barra 30, 40, 50 sena x'se jiġri e, min kemm se jaqbadhom l-Alzheimer's e, e, minħabba f'daw l-affarijiet. Dawn l-affarijiet għandkom tinkwetaw u mhux fuq din it-tilqima. Nixtieq nirringrazzja lil Thomas Longren għal biċċa xogħol eċċellenti li jagħmel mexxejtna sew tajtna pariri tajbin grazzi ħafna. Grazzi Sir Lundgren għannom tal-kollegi tiegħi kollha l-ispjegazzjonijiet kollha li tajtna llum war nofsinhar. Grazzi u issa il-seduta hija sospiża.